morning, dear colleagues. Good morning. I see only... Lodwa tajba, et nara li kullħat kontent da lodwa li ħaġa tajba. Sej konna laqa piuttost kalma. Għalek eh, tajtkom 15 eh, minuta akademika. Qabel ma nibdew. Mela nibdew. Il-punt huwa il-punt 16 fuq l-agenda. Għanna abbosta opinjoni fuq it-tixrid ta' data satellitari ta' osservazzjoni ta' dinja għal anijiet kummerċali. Il-rapporter huwa huwa Sur Weidenholzer għal Komitat Libe. Eh, umbat għanna itre u koll eh, bħala komitat principali. U anki l-imko u assoċjat skont ir-regola 54. Mela l-ewwel nisimgħu minn il rapporter eh, umbat għal-membri l-oħra. Għal-rapporters, ah, umbat għal-membri l-oħra. Sur Weidenholzer. Grazzi. <clears throat> Aħna għonek se nitkellmu fuq il-possibilitajiet dejjem ikbar <coughs> biex wieħed josserva la d-dinja mill-ispazju u fuq kif jistgħu jiġużati dawn id-data satellitari. Pratikament huwa ħaġa tajba li ma waqfux Eh, ma nxekklux il-progress ta' xjenza u ta' teknika. Minna ħal-oħra, ma nistawx nġeneraw data li rigwardaw il-persuni, pero dina tista' tiġri malajr u fuq il-kwistjoni li ta' kompetenza tagħna tal-protezzjoni tal ta' data personali għanna xi tħassib mela, mek nitkellmu fuq il-prinċipju tal-ħarsin tad dejta illi ma nistawx liġi trattat biss fil-premessi, imma jrid ikun parti fit-test, fit-test leġislativ tal-proposta. U dan għandu emżon li jisir, u provajt eh, eh, illi hemm xi punti li mhumiex ċari fit-test eh, leġislativ. Nitkellmu fuq data sensitivi u fuq il-fatt li Ma nistawx aħna niprojbixxu l-użu ta' data. E, u provajt nkun iktar rigorus peress illi dan huwa qasam illi fih l-innovazzjoni teknoloġika hija miexja u għat tagħmel progressi kbar. U nitlob li wara li tiġi applikata d-direttiva ikun hemm reviżjoni annwali fuq it-ħaddim tagħha u mhux kull tliet snin biex inkunu nistgħu nżommu l-pass mal-progress. F'ħafna pajjiżi membri hemm eh, idejat differenti u dawn huma ta' kompetenza tal-istati, però huwa importanti li jkollna normativa Ewropea meta wieħed is l-istrateġija ta' suq intern digitali huwa eh, hija utli li jkollna normativa Ewropea u mhux eh, nazzjonali. u nittama li l-komitati l-oħra wkoll jimxu fuq l-istess uh, triq. Aħna ħdimna pjuttost malajr, għamilna ħdimna tajjeb, eh, il-komitat ITRE se jkun lest f'Settembru u aħna l-ura uh, l-iskadenza l-emendi sa l-aħħar ta' ġunju u għamilna Eh, estensjoni ta' żminijiet. Grazzi. Issa nisimgħu minant ix-Shadows, Monika Holmeyer. Peress li l-lum nistgħu nitkellmu għal kwarta kull wieħed għax qegħdin ftit. <laughs> Qed niċċajta. Nixtieq ngħid li din hija sistema tajba eh, illi anki neċessarja, però għandi xi mistoqsija eh, illi hemm bżonn niċċaraw. Wahda, uh, eh, mistoqsija l-Kommissjoni l-oħra l vajden Folser, xit fisser informazzjoni derivati? Eh, eh, Dejta e, jiġu użati għal għanijiet speċjali, speċifiċi, Umbat wara ikun hemm informazzjoni derivati. Hemm xi kunċett li qed jiġi deskritt hawnhekk biex jiddeskrivilna din id-definizjoni li tidir li daċħajn waħda ġenerali, vaga. Il-Kommissjoni meta titkellem fuq informazzjoni derivata, xi tfisser hawnhekk? Hemm xi kunċett li qed jiddefinixxi eh, eh, dan il mm, fenomenu u mbagħad nistaqsi lil Biden Holzer. Jekk il Ok, data personali mhux ta' nużawhom tajjeb Umbat inneħu dik il frazi li qed illi il-pajjiżi membri eh, jiprojbixu eh, it-tixrid ta' din id-dejra u jistgħu jiddikjaraw. Hemm xi raġuni għaliex inti trid tagħti din il-kompetenza lill-istati membri għax wara kollox dan l-eżerċizzju huwa biex nagħmlu regolamentazzjoni tas suq intern. Flemenda erba' mbagħad inti neħejt din il-normativa fuq is internu qed tajt li kull pajjiż membru jista e, jgħaddi miżuri e, il-miżuri tiegħu. Hemm raġuni, hemm data illi jridu jiġu studjati iktar mill-qrib, dawn huma żewġ mistoqsijiet illi nixtieq namillek. Fuq il-komplement inħoss illi hija ħaġa pożittiva illi għaddejta personali e, ikunaw eh, ċarezza illi qed nitkellmu hawnhekk fuq il-protezzjoni tad-data personali għabbażi ta' regolament illi eh, fuq regolament fuq id-data personali. U jina nirringrazzjah il-kollega Biden Holzer. U jena dawn iż-żewġ mistoqsijiet għamiltom biex niċċara s-sustanza tal kwistjoni U bad, il-Kommissjoni edha tajt ukoll li tixtieq tagħmel rapport kull tliet snin u inti qed tgħid li trid tagħmlu kull sena. Inti taħseb li biżejjed li li nagħmlu kull sena mhux ftit wisq wara sena e, e, ma jkunx laħa ġabar id-data kollha, tkun trid e, sentej u tlieta qabel ma wieħed ikollu database biex ikun jista' jivverifika u jeżamina u bekk ikun jista' jagħmel ukoll valutazzjoni. Jiena jidir li li sena hija ftit wisq l-esperjenza ma tkunx biżejjed. Grazzi. Grazie. Aħna kollha nitkelmu nitkellmu bil-Ġermaniż hawnhekk. Man kien se nitkellem bil-Ġermaniż. L-ewwel nett nirringrazzi l eh, onorevoli Holzer għal-ħidma tiegħu. Għamel ħidma eccellenti u miexi fit tajba dak li għetajt inti, Signora Holmeyer, hija propju dan il-punt kruċali. Hemm bżonn insibu Eh, medja bejn l-interess għal dawn id-data fuq livell Ewropew u il-rispett ta' drittijiet fondamentali fid-data protection u il-sikurezza għal ċittadini Ewropej. Umbat hemm l-emenda 8, le mhux l-emenda, l-artikolu 8 paragrafu 3 fejn dan huwa misħuq b'mod ċar is-Sinjura e, Holmeyer, infatti edha tistaxi għaliex etni tolbu illi ikunem din, dan il-protezzjoni eh, minnaħa tal-pajizi membri mux tal-Unjoni Ewropea. Eh, aħna naħsbu li se tkun kooperazzjoni eh, kostruttiva. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem? Il-Kummissjoni forsi? Komissjoni. Grazzi, signora President. Fil-qosor, aħna nixtiequ ngħidu il-Komissjoni tissimpatizza mal-intenzjoni eh, li waslu għal dawn l-emendi biex niċaraw dejjem iktar l-importanza tal-protezzjoni tad-data u li għandu jiġi rifless aħjar fit-test, però bħal kelima oħrajn aħna mħazbin illi xieħut mill-membri jistaw jimminaw il-potenzjal ta' suq intern ta' direttiva. U għal daqstan taħna li xtiqu eh, najdulom kautela, specialment e, fil-ċirkolazzjoni tal-rizoluzzjoni e, eh, baxra eh, ta' data. U e, biex nirrispondi għal mistoqsija speċifika kif ukoll din il- informazzjoni derivata. L-ispiegazzjoni hija sempliċi. Id-direttiva e ti tirrigwarda il-kontroll il kontroll ta' riżoluzzjoni għolja ta' data b'riżoluzzjoni għolja. E ġifiri l-ewwel darba li tiġi mm, imxerda fuq is u jista' jiġri illi dawn id-data mhumiex ro imma ġaġiet proċessata u l-artikolu qed jgħid jiddiskrimina bejn id dejta li hija raw jew dik li ġaġit proċessata. Dan kull ma qed nagħmlu. Grazzi, Sur Gonzales. U u issa nerġa' nisimgħu minn Sur Weidenholzer. Mela jiena, naħseb illi mawx illi naqblu wara kollox dawn iż-żewġ punti ta' Sinjora Holmajer, l-emenda numru 4, per eżempju. Diġa huwa superatu huwa ekwotat f'punt ieħor fit-test u u fuq il-kwistjoni ta' revizjoni annwali jiena dina i proponejtax Meta wieħed is li dan huwa settur li qed jinbidel qed jipprogredixxi l-ħin kollu hemm billiet tekniċi l-ħin kollu u jiena kont qed naħseb li tliet snin huwa daqsxejn wies. Forsi nistgħu nesprimu b'mod differenti fit-test jekk wieħed jikkonsidera biss kemm kemm malajr insibu skoperti ġodda wara stiċċur kollox huwa miexi verament veloċità kbira u f'dawn l-affarijiet wieħed irid jimxi pass maġġel. Għal daqstant eh, se naħdmu mal-kollegi u nipprovaw nbidlu dawn il-biċċiet. Iva, jiena ħanna wkoll. Grazzi, Onorevoli Bidenholzer. Ma mela nisa għaddu għal punt 17 tal-agenda. protokoll ġdid għal konvenzjoni ta' xogħol forzat tal-ILO tal-2014 biex eh, jitkellem fuq gaps fil-enforzar u biex biex nikompensaw u niproteġu l-vittmi ta' dan il-xol forzat. Dan huwa protokoll li jirrigwarda oqsma tal-liġi Ewropea skont il-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri ma jistawx jiddeċidu li ratifika l-protokoll barra mill-qafas tal-istituzzjoni għaliex partijiet tal-protokoll jidħlu taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Għal-daqsant il-Kunsill talab li l-Istati membri jirratifikaw dawk il-parti tal-protokoll illi jitħlu fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea wara l-artikolu 218 ta' trattat, il-Parlament huwa mitlu pjat il-konsens tiegħu. U għal daqstant aħna stedinna l-Komissjoni u l-Kansili prezentaw din il-deċizjoni un batnati il mikrofon il-rapporter signora Stevens, l il kommissjoni bat il-Konsil un bat il-rapporter. Il-Komissjoni sur Pixo, signora Pixo. Grazzi, President. F'Lulju tal-2014 l-ILO kella konferenza, ċe assemblea tal-organizzazzjoni ta' xol tripartita, adottat eh, rakkomandazzjoni għal konvenzjoni tal xol fulsat. U l-adozzjoni ta' dawn l-istrumenti benefikaw mill- kontribuzzjoni attif u koordinat tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri taħħa. E il rizultat kien importanti ħafna iktar minn 80 sena wara li l-ILO adottat il-Konvenzjoni 29 fuq eh, l-standards internazjonali eh, eh, fuq il-xol biex iwaqfu il-xol forzat, l-istima kienet illi 21 miljon ta' persuni l-huma ma' vittmi ta' dan is-tip ta' xogħol, speċjalment fil-forma ta' traffikar għall-isfruttament. U dana joħloq 150 biljun ta' Eh, dollari Amerikani u eh, anki ħaddima fil-sajt, kostruzzjoni, eh, minieri jew fil-bidja huma vulnerabbli għal dan it-tip ta' xogħol forzat. Aħna nisimgħu anki fil-medja fuq każi terribli li wieħed mm, laqas biss immaġina li jistgħu jeżistu fil-dinja tal-lum. L-implementazzjoni tal-istandards ġodda tal-ILO fuq ix-xogħol forzat se jgħatu iktar strumenti li dinja biex jirsolvu dawn il-problemi. Il, il, il ratifikazzjoni eh, huwa mirata biex eh, biex jgħatu protezzjoni lil vittimi u biex jiprojbixxu dan ix-xogħol forzat u jgħatu protezzjoni tal-vittimi. Eh, huma qed eh, jirrigwardaw eh, politika nazzjonali ta' soppressjoni ta' xogħol forzat, għandhom jieħdu miżuri biex jagħmlu prevenzjoni ta' dan ix-xogħol u dana billi jinformaw anki il-persuni vulnerabli u anki li proteġuhom minn dawn il-prassi fraudolenti. Fuq il-vittmi ta' xogħol forzat il-protokollu kol Eh, jintroduċi obbligu biex jizguraw l-identifikazzjoni, rilax, eh, kupru u riabilitazzjoni eh, u klawżoli oħrajn tal-protokolli jitolbu li l-istati għandhom jirratifikaw anki l-kwistjoni ta' rimedi, kompensazzjoni għal vittimi u l-autoritajiet ma persegwix dawn il-vittmi għal attivitajiet illegali li huma kienu forzati jatmu jamlu. E, e, u koll te riguarda il-kooperazzjoni il internazjonali fi ġlida kontra xol forzat. Għaliex l-implementazzjoni tal-protokollu importanti ħafna l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea hija impenjata biex e, ti x-xogħol deċenti u drittijiet tal bnidem u li teqret it trafikar fil-bnedmin e, kemm internament u anki fil-relazzjoni esterni tagħha u importanta ta' importanza eh, partikolari fil-protokollu għal-impen tal-Unjoni Ewropea biex eh, tisoprimi eh, biex tipproteġi id dritti ta' tfal u tal-nisa li huma vulnerabbli għal ċerti forum ta' xogħol forzat. Id-drittijiet fi xogħol li jkun hemm xogħol deċenti u bir-ratifika ta' din il-konvenzjoni li stati membri qed jibgħatu sinjal importanti fuq il-koerenza tal-politika u il-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali fuq xogħol u jtejbu il-kondizjoni ta' xogħol fid-dinja kollha. Barra minn hekk, bħala parti mill-istrateġija fuq l-eradikazzjoni ta' traffikar fil-bnedmin, il-Kummissjoni tħeġġeġ l-Istati membri biex jeratifikaw l-istrumenti kollha rilevanti internazzjonali u obbligi u strumenti. Dana sejjen anki jirsolvi l-lavur forzat, eh, mod koordinat u koġenti. Eh, insaħħu il vitmi fi drittijiet tal-Unjoni Ewropea kienet ukoll eh, waħda mill-impenji eh, eh, strateġiki tal-ġiġi tal-Kommissjoni u kif kienet anki fi snin passati. Illi insaħħu regoli traskom finalment u anki fl-azzjoni interna tal-Unjoni Ewropea. Ir-ratifika tal-protokoll għal fuq il-xol forzat se jkollu implikazzjoni anke fuq il relazzjoni esterni fil eh, ta' kummerċ u ta' assoċjazzjoni u promovi kondizjoni tindaqs mal- ġirinu mal-imsieħba e, tagħna biex inkunu nistgħu promovu rispett tal-dispożizzjonijiet tal-protokoll f'pajjiżi terzi il-sitwazzjoni interna tal-Unjoni Ewropea hija importanti kif ukoll diġa hija fil-tmin konvenzjonijiet fondamentali tal-ILO. Il, dan il-protokoll jitkellem fuq is-suġġett tar regoli Ewropej, fi dispożizzjonijiet fuq il-protezzjoni tal-vittmi u aċċess għal rimedi, il-protokoll jirrigwarda anke aspetti li rigwardaw il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali skont id-direttiva 2011-36 fuq il-traffikar eh, u anki id-direttiva tal-2012-29. <clears throat> f'dawn il eh, dispozizjoniet biex jagħmlu prevenzjoni ta' xogħol forzat, eh, hemm eh, anki l-politika soċjali u dispożizzjonijiet tal-protokoll u anki rakkomandazzjonijiet korrelati u regoli fuq il-libertà tal ċaqliq tal-moviment, eh, tal-ħaddiema u anki tal-immigrazzjoni, per eżempju direttiva 74-81 tal-2004 dawni poġu regoli fuq il-politika eh, kommerċali komuni u anki l-istrumenti kolla kommerċali li għamlu referenza għall-standard eh, tal-għallu u daw jinkludu anki il- il-konvenzjonijiet fondamentali tal-ILO ratifikazzjoni u l-implementazzjoni effettiva kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'pajjiżi terzi. Il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija iktar dettaljata mill-prinċipi ġenerali eh, stabiliti fil-protokoll. E, eh, e, eh, grazie għal negozjati mem lebda inkompatibilità bejn il-dispożizzjoni tal-protokoll u l-akki tal-Unjoni Ewropea. Meta wieħed is l-importanza tar-regoli tal-Unjoni Ewropea fil-qasam kopert mill-protokoll, il-qafas tal-istituzzjonijiet Ewropej u għan neċessarju biex eh, l-Istati membri kun jistaw jirratifikaw il-protokoll. Eh, eh, Emżon li xiex kien kollu ratifikazzjoni ta' dawn il-protokoll jitneħew. U għaddin raġuni il-Komissjoni adottat proposti għal deċiżjoni tal-Kunsil malli kien possibbli biex ne permettu l-istratifikazzjoni. Dawn il-proposti ġew adottati f'Settembru tal-2014 U il-proposta li jautorizzaw l-Stati membri ratifikaw fl-interess tal-Unjoni Ewropew u ma kolla kompetenza tal-Unjoni. Il-rakkomandazzjoni hija li l-Istati membri jitu l-passi neċessarji biex ikomplu biex jimxu l-qudin fir ratifikazzjoni sal-aħħar tal-2016. Żewġ proposti ġew sottomessi waħda fuq il- fuq il-bazi legali soċjali u l-oħra fuq il-kooperazzjoni ġudiċjali ġudizjarja fil-kwistjonijiet fil kriminali biex jittihdu f'konsiderazzjoni il-proċedimenti differenti, kolla differenti. Ija distinzjoni formali mux ta' kontenut. Iż-żewġ proposti e, e, ġew maqbula fil kunsil skont l-artikolu 218 barra 6 u issa qed jistennew il-kunsens tal-Parlament. Illum qed nitrattaw il-proposta fuq il-bażi kriminali ta' sustanza u waħda simili fuq il-bazi soċjali edha tiġi trattata fil-Kumitat tal impiegi Per essere dan dinja ħaġa reċenti eh, fil-konvenzjoni tal-ILO u anki fuq il-konvenzjoni tal-kimika u anki ma tlet konvenzjonijiet oħra nittamaw li eh, nistaw nilħu ftejim mal-ajr biex l-istati membri jkunu jistaw jirratifikaw il-protokoll ma li jkunu lesti. esti Eh, u xieħut minnom diġa irratifikawhom. Il-Kommissjoni tappoġġa deċiżjoni eh, li ġieta eh, maqbula fil-Kunsill u nilqaw il-Kunsens tal-Parlament bidejna miftuħa u dan huwa element importanti għall isforzi tal-Unjoni Ewropea biex jipromovu ratifikazzjoni tal-standards tax-xogħol tal-ILO fid-dinja kollha u biex jiġu protetti anki kontra traffikar tal-bnedmin. U dana se jipermenti Eh, il-tixrit ta' dan standard non nikontribwixxu għal ġlida kontra xogħol forzat nagħtu kumpens għal vittimi u niżviluppaw anki kooperazzjoni internazzjonali. Ringrazzja il-Presidenza tal-Kunsillu anki għal rapporter preżenti hawnhekk tal-li ħaddu dan il-fajr eh, il qudiem Grazzi ħafna. Eh, Mrs. Skibala. Il-Signora Pishon, bat il-Signora Skibala. Thank you, Madam, and the Honorable Grazzi ħafna sinjura membri onorevoli, grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità nitkellem għawek fissem il-presidenza Latvjana kif ukoll sabiex niprezentalkom il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq id-deċiżjoni tawtorizza l-Istati membri li artifikaw il-protokoll għal wieħed mill-konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO fuq il-xogħol furzat Id-deċiżjoni hija f'kooperazzjoni kriminali u bħalma semmit il-Kummissjoni deċiżjoni simili fuq politika soċjali qed tiġi diskussa bħalissa fil-Kumitat tal-Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Il-xogħol forzat huwa fenomenu li sfortunatament anke 80 sena wara l-adozzjoni tal-Konvenzjoni tal-ILO għadu jeżisti u din ġiet eh, appoġġata s sena li mill-protokoll. Il-protokoll huwa ta' importanza kbira irrit iżid il-ġlida kontra eh, forum moderni ta' eh, xogħol forzat kif ukoll jagħmel differenza lil vittmi u kooperazzjoni internazzjonali. Nixtieq nenfasizza li tul id-diskussjonijiet fil-Kunsill l-istati membri esprimew appoġġ għall-lan tal-protokoll u ratifika tiegħu. La darba tiġi adottata d-deċiżjoni għandha tippermetti l-Stati membri li jirratifikaw dawk il-partijiet tal-protokoll li jaqgħu taħt il-kompetenza li inatat lill-Unjoni Ewropea taħt l-artiklu 82 paragrafu 2 fuq ta' TFU. U sabiex niċċaraw din il-proposta aktar, il-Kunsil ħass li kien xira li nemendaw il-lingwaċ tal-proposta tal-Kummissjoni f'numru ta' postijiet. Mod partikolari, zidna premessa ġdida, premessa tnej, li tenfasizza l-importanza tal-konvenzjoni ta' xol forzata tal-ILO, emendat il-premessa tnej oriġinali billi ċarat il-ħarsin tal-vittmi tal-kriminalità, din hija xi ħaġa li hija koperta b'mod ġenerali mir-regoli komuni tal-Unjoni u dawn il-regoli komuni tal-Unjoni jistgħu jiġu affettwati zidna premessa seba ġdida u emendajna l-artiklu wieħed biex namlu ċara li ma partijiet tal-protokoll huma affettwati mid-deċiżjoni. Emendat ukoll il-premessa 8 oriġinali dwar il-protokoll numru 22 sabiex namlu ċara li id-Danimarka miex qed tipparteċipa fil-adozzjoni tad-deċiżjoni. Artiklu 4 g imneħi għaliex il-pożizzjoni tad-Danimarka ġejja direttament mill-protokoll u għalhekk għandha l-istatus ta' liġi primarja. Il-Kunsill irnexxielu fit-tieni ta' Marzu laħaq ftejn fi prinċipju billi konsidra l-importanza legali u politika ta' dan il-protokoll. U dan jibbat messaġġ importanti li fuq livell internazzjonali kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħti eżempju dwar għafas imtejjeb biex jipreveti preveni u tiġġielet il-xogħol forzat. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li nittama li l-Parlament Ewropew se jagħti l-kunsens tiegħu u jippermetti l-adozzjoni finali ta' dan lat mill-Kunsill. Grazzi. Thank you, Mrs. Kibele. And now uh... Grazzi ħafna issa nixtieq nagħti il-kelma l-rapporter, Signora Stevens. Grazzi, Sinjura President, grazzi l kunsill Kummissjoni għal prezentazzjoni u ma semmew il-punti ewlenin kif ukoll il-ftejim li ntlaħaq. Fil-qalba tiegħu dan il-protokoll huwa dwar id-drittijiet fundamentali, il-vittmi u il-ġlida kontra wieħed mill-rejati l-aktar li sfrutta u li jagħmel ħsara lill individwu lill soċjetà tagħna u anke lill-ekonomija tagħna Li nassiguraw ratifika ta' dan il-protokoll huwa pass importanti fil-ġrida ta' traffikar eh, kontra traffikar tal-bniedem kif ukoll li ngħinu l-vittmi tal-kriminalità fl-Ewropa kollha kemm hi. Filwaqt li l-proċedura parlamentari jista' jkun hija waħda sempliċi, il-kwistjonijiet li dan il-proċess rrit jitratta u mhuwiex sempliċi, protokoll oriġinali daħal fis fl-1930 għalhekk huwa ta' dispjaċir li dan ir-reat għadu preżenti daqshekk E, illum il-ġurnata fl-2015 kważi mit sena wara. Il-ILO tikkalkula li madwar 20.9 miljon persuna madwar id-dinja kull sena huma vittmi tal-xogħol forzat. Hemm ċertu noqqasijiet fil-miżuri ta' implementazzjoni, hemm bżonn li e, inwaqfu dan. U huwa importanti l-Stati membri ma jħallu l-ebda post fejn jistgħu jihnbew il-persuni kriminali Dan il-protokoll għandu bħala mira li jisaxħaħ l-sforzi biex jeradika il-xol forzat u ħares dawk l-aktar vulnerabli. Għalek jenan nittama l-instanzera fuq l-appoċ tal-kollegi tana sabiex natu il-konsens minnaħat tal-parlament tana. Grazzi. Grazzi ħafna sa' shadow. Grazie, Signora President. Il-proposta f'deċiżjoni tal Consiglio li tawtorizza gli istati membri li ratificare il-protokoll alla konvenzjoni dwar ix-xogħol forzat jirrifletti l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tippromuovi it-titjib ta' kondizzjonijiet tax-xogħol, il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet ta' tfal tippermetti u kol fil fema tijar li aħna nebatu messaċ ċar lill-imsieħba kommerċali tal-Europa u il-fornituri ta' ħaddima fil-promozzjoni u kol tal-prinċipju fondamentali dan huwa iktar essenzjali illum minn qatt qabel eh, wara sentejn illi kienem dik traċedja fil-Bangladesh. Importanti illi il-konvenzjoni tkun riveduta sabiex ikolla qafas iktar rilevanti dwar il-punt tal-xogħol forzat illi aħna rridu nkomplu niġġieldu kontra tiegħu Huwa importanti wkoll li nsaħħu l-protezzjoni tal-vittmi tax-xogħol forzat, aċċess għal rikors u nissanzjonaw ukoll mod aktar sot traffikar tal-bniedem u nużaw il-protokoll bħala odda rilevanti biex niffaċċaw dawn l-isfidi peress li l-partijiet tal-protokoll uh, huma uh, kompetenza tal-Unjoni Ewropea għal daqstant aħna nilqaw din id-deċiżjoni tal-Kunsill u Eh, ek l-ostakoli kolla jitneħħew u l-istati membri kun jistaw jaħdmu flimkien favur l-interessi tal-Unjoni joffru kondizjonijiet tajbin ta' xol u ħarsu drittijiet tal-midem bo ġenerali. Grazzi. Uh, Grazzi. Għaw xħatiħor jishtiq jitkellem? Jekk le, mela, ħanaddi l-kelma li Sinjura Stevens forsi tixtieq terġa' titkellem. Le, tajjeb wisq. Mela, grazzi ħafna. L-abbozz tar-rapport ħajġu prezentat mis sinjura Stevens fl 4 ta' Ġunju. Proset u l-akbar xewqa tal-din ħidma. Issa l-punt li mis fuq l-agenda qed nitlob il-kollegi tas segretarjat. Kulħadd jataw li għandu jkunaw għal punt li mis. Għanna rapporter Iva, Iva u kolħat? Mela nistaw naddu għalih. Punt mintax. Il-Kumitat Libe deċida li adotta opinjoni fuq l-rapporti annwali tal-Kummissjoni fuq il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea l-2012-2013 għaliex dawn ir-rapporti fukaw fuq l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ġustizzja l-affarijiet interni u għal kumitat tagħna kienet priorità li nassiguraw trasposizzjoni f'waqta u korretta għal l-implementazzjoni effettiva tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam għalhekk huwa importanti li naraw dawn id-dokumenti. ngħaddi l-kelma issa l-Kummissjoni għal preżentazzjoni tas-sejbiet tagħha fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni f'dawn ir-rapporti annwali, imbagħad ngħaddi l-kelma Eh, l-rapporter l-sur Ungurjanu biex jiprezenta l-opinjoni. Mela, l-ewel il-sur Tamax Barsi minnaħat tal-Komissjoni. Grazie ħafna, Signora President, l-odwa tajba, Signori. Il-rapport annuali tal-Komissjoni fuq il monitoraġġ għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea huwa maqsum f'dokument ewlieni, rapport ewlieni, li jati l-istatistika fuq l-aktar ċifri importanti ta' kif eh, jiġu ġessiti l menti, diskussjonijiet preliminari tal-ċerta ċertu kazijiet taksur ma' l-istati membri, kif ukoll proċeduri formali taksur u l-istatistika ġenerali tal-proċeduri tal-orti eh, f'sena partikolari. U din tmurid fit ma' ċertu konsiderazzjonijiet ta' politika li aħna sibnihom li huma importanti ħafna tul sena partikolari. U il rapport ewlieni fejn aħna s-soltu nikkomunikaw iċ-ċifri għal għal 28 pajjiż għal stati membri għandhom magħhom bad żewġ dokumenti ta' ħidma u wieħed minnhom huwa imqassam skont huwa eh, e, maqsum skont l-istati membri fejjati jagħti naqri dettal fuq li zjed proċeduri ta' ksur importanti, proċeduri eh, proċeduri ta' orti, il-menti u mbagħad it-tieni dokument huwa mqassam skont l-żoni ta' politika eh, waħda minn dawn l-oqsma huwa propju ġast, l-ġustizzja, u mbagħad hemm statistika għall affarijiet interni. Aħna rajna l-rapport, l-abbozz tal-rapport tal-Kumitat Liber. U aħna fuq ċertu punti naqblu. Speċjalment il-numru qoli ta' ilmenti li qegħdin jaslunna għal dawk li huma kwistjonijiet ta' ġustizzja. Il-Kummissjoni mhux qed tara n-numru qoli ta' ilmenti bħala sinjal negattiv fih innifsu. nifsu u għatem konfuzjoni mhux ħażin fost ċittadini dwar kemm huwa applikabbli kemm hija applikabbli karta ta' ġittijiet tal-bniedem. Iw il-Kummissjoni issa l segwitu ta' kull ilment li jirċivi, tirċivi u jagħti ehm, feedback kif suppost liċ-ċittadini. Għandna nota wkoll li il-Kummissjoni għanda issegwi it-trasposizjoni sħiħa tal-sistema ta' azil komuni Ewropea. Dan huwa minnu. ċertu direttivi u regolamenti ta' din is-sistema tal-azil diġa edha fis-seħ. Iżda żewġ direttivi ewlenin se jitru fis-seħ fis-sens li l-skadenza ta' trasposizjoni għall-Istati membri ħat iskadi f'nofs ta' din is-sena. Għalhekk huwa biss wara dan, dan iż-żmien li l-Kummissjoni ħad tkun tista' tara jekk l-Istati membri notifikawx kif suppost ir-regoli ta' implementazzjoni u jekk humiex korretti. Issa dwar traffikar tal-nedmin u direttiva fuq din il-kwistjoni, rridu ngħidu li l-Kommissjoni diġa bdiet verifika dettaljata ta' trasposizjoni tal-miżuri fuq livell nazzjonali tal-Stati membri u bħala riżultat ta' dan aħna diġa nidejna 13 il-proċediment ta' ksur kontra dawk l-Stati membri li ma notifikawx bisħieħ. Jew anka parzjalment il-miżuri ta' trasposizjoni tagħhom. E kif dawn il-proċedimenti ta' ksur jispiċċaw? nkunu qegħdin naraw aktar dettal u naraw jekk dawn il-miżuri mhumiex korretti. Uh, concerning uh, Protocol 36 to the Lisbon Treaty. Dwar il-Protokoll 36 dwar it-Trattat ta' Lisbona. Dawk il-miżuri li qabel kienu jaqgħu taħt dak li kien il-tielet pilastru, dawn qed jiġu investigati mill-Kummissjoni. Id-direttur direttorat Ġenerali tal-Home and Just edin jiġbru il-miżuri ta' trasposizjoni tal-Istati membri. U qabel l-ewwel ta' qabel l-iskadenza tal-ewwel ta' Deċembru tal-2014, dawn il-miżuri ġew miġbura mill-Kunsill. U kien biss wara l-iskadenza ġew trasferiti għand il-Kummissjoni. U għedin nitkelmu fuq eċiren ta' oqsfa li jridu jiġu trasposti minn l-Stati membri, ġviri bieċa xol verament kbira. Issa il-Kummissjoni fil-rapporti annwali li ġejjin ħat tiġi lura fuq din il-kwistjoni ta' rapport ħafna iżjed id-detaljat fuq dan. Issa dwar l-aċċess għall-informazzjoni brabta mal-ksur, u ksur potenzjali. li hija magħrufa bħala kwistjoni ta' trasparenza. Il-Kummissjoni kienet tal-opinjoni li iva fil-fatt hemm interess leġittimu għal Parlament Ewropew u anka għal-ċittadini sabiex ikollhom biżejjed informazzjoni brabta ma' proċedimenti ta' ksur U minnaħa l-oħra, u dinja xaħġa li enfasizzata u konfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja, dawn il-proċedimenti għandhom jagħtu lill-Istati membri ċertu eh, spazju ta' konfidenzjalità fejn il-Kummissjoni u l-Istati membri ikun jistaw jaħdmu fuq soluzzjonijiet aċċettabbli sabiex isolvu problemi legali minajr ma jmorru qudiem il-qorti, u minnajr ma jispiċċaw jaddu mill-proċedimenti twalu li jiswew ħafna flus ġvil proċedimenti ta' ksur. Għalek sa ċertu punt dan huwa eżerċizzju ta' bilanċar fl-opinjoni tal-Kummissjoni. Fl-ħarnet? l bozza rapport jitkellem dwar informazzjoni addizzjonali jew kif nistgħu nissupplementaw ir-rapport annwali b'informazzjoni oħra u l-Kummissjoni hija lesta li tiddiskuti mal-Kumitati Parlamentari u l-Membri. U fiħdan il-qafas tal-kapaċità tagħna li nipprovdu informazzjoni addizzjonali, nistgħu nikkonsidraw li inkomplu d-diskussjoni ta' informazzjoni aktar strutturata għal parlament kemm irrid ngħid li s-sit tal-internet tal-Kummissjoni jgħid li huma il-proċedimenti ta' ksur li għaddejjien. U aħna ninformaw l pubbliku eh, regolarment jekk il-Kummissjoni tieħu passi addizzjonali f'dawn il-proċedimenti jew inkella jekk dawn il-proċedimenti mbagħad jiġu magħluqa, grazzi. Thank you, Mr. Barshi. Uh, now uh, the rapporteur, Mr. Unguriano, please. Thank you, Chair. Um, To put it briefly, the opinion refers, uh, as noted, to the annual reports. Nanti kellem liħor. Mela, dwar il-monitoraċ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea l 2012 u 2013, ovvjament edin evalwaw ehm, is-situazzjoni fil-qasam tal-ġustizja u affarijiet interni skont id-data l-insibu fl-annessi Fil-qasam tal-affarijiet interni fl-2013 kien hemm 44 każ miftuħ ta' ksur. Ħafna minnhom għal dak li għandu xaqsam il-każ ta' azil u traffikar tal-bnedmin ħafna mill-trasposizjoni tard tal-ksur was nedija fl-2013 daw ġew minħabba l-fatt li kienem tardjar fit-trasposizjoni ta' direttiva fuq traffikar tal-medmin. L-azil għadu eh, qasam fejn ħafna eh, kienem ħafna elementi minnaħat ta' ċittadini. Issa dak li għandu xaqsam il-ġustizja fl-2013 ħafna minn dawn il-każijiet miftuħa tal-ksur kellhom xaqsmu ma' ċittadinanza u l-moviment ħieles tal-persuni numru ta' każijiet eh, ta' ksur tard ġew rapportati ħafna minnhom minħabba eh, dritt ta' interpretazzjoni u traduzzjoni f'proċedimenti kriminali. 16 stat membru mamlux traspożizzjoni u inkella ma notifikawx skont l-iskadenzi li kellhom ir-regoli ta' implementazzjoni tagħhom taħt id-direttiva. U nistgħu naraw mir-rapporti li l-istati membri edin jamlu, għanti mir-rapporti edin naraw li l-istati membri edin jamlu sforz li jirranġaw il-ksur taħħom qabel ma jkunem sentenza mill-qorti ta' ġustizja, imma hemm bżonn li l sforz jiġu intensifikati qabel u mhux meta kru wasalna f'dan l istati tal-proċediment. Issa fl-aħħar snin il-Kummissjoni għamlet sforzi kbar biex tgħin l-Istati membri bl-implementazzjoni U dwar dan serje ta' miżuri pa' tabelli ta' lokazzjoni, verifika tal-konformità, scoreboards, guidelines, dawn kollha eh, daħlu fis-seħ. Insta Nistaw naraw li l-informazzjoni fuq l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali u anke b'mod partikolari fil-qasam tal-libertà, sigurtà u l-ġustizzja, hemm bżonn li jkun hemm struttura akbar irid ikun aktar dettaljat, trasparenti u aċċessibbli. Jiena suġġerejt li il-rapport ta' monitoraċ annwali jista' imur fl-intfit ma' miżuri oħra li jippermettu l-Parlament eh, li ikun informat regolarment u bisħieħ dwar fej wasalna fl-implementazzjoni. Il-Komissjoni ċi t-identifika l-aħjar mod possibli sabiex tagħmel dan, trittuża l-odot ta' komunikazzjoni sabiex it it-trasparenza, kif ukoll tassigura aċċess kif suppost u tajjeb tal-informazzjoni fuq l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Biex nagħlaq? Ovvjament qed nistenna l-kontribuzzjonijiet tal-kollegi u nkomplu naħdmu propju fuq dan. Mr. Unguriano, uh, now uh, I have. Grazie ħafna. Is-sur Ungurjanu, issa Signora Gion u Shadow Sur baje. Umbat il-Sinjura Hilsmenova. Il-Sinjura Grazzi ħafna jena minix il-shadow uffiċjali ma se nitkellem għannom ta' sur Bajer li ma se ta' xieġi għamnek jena se nitkellem għannom tijaw biex nirringrazzja l-Komissjoni Rapporte għal prezentazzjonijiet tagħhom u ngħid li b'mod ġenerali s-sur Baje eh, jaqbel ma' xuħut mill-prioritajiet li huma inklużi fil-abbozz tal-opinjoni, it traspożizzjoni tal-pakket ta' u dik ukoll dwar it-tisħiħ ta' eh, dritt tad-difiża u anki aktar informazzjoni li l-Parlament dwar strumenti legali adottati fil-qasam ta' ġustizja affarijiet interni għax ħaġa li jixtieq illi eh, ssir. Irrid jisħaq fuq tliet punti l-ewwel net huwa importanti li nħaffu it-trasposizzjoni ta' direttiva dwar prevenzjoni ta' traffikar ta' bniedem li inti diġà irreferejta li għal violazzjoni ta' dinjità ta' bniedem hija intollerabbli. Ir-rapporter jirreferi għaliha fit-test imma hemm bżonn li nisħu skont il-bajjeż Sur fuq ta' suġġett u dak li qed jiġu fil-Mediterran eh, jitlob illi l-istati membri jirrispettaw l-obligi tagħhom iħarsu l-vitmi eh, anke per li dawn il-numru tal-vitmi jgħat jiżdied minn dak li rajna dalla aħħar ġranet bad mbagħad dak li imponiet l-Unjoni fuq l-istati membri naqqas il-budgets il-kapacità tal-ċivil eh, u għallek ma jistawx japplikaw kif suppost il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u dana juri il-rizultat negattiv tal austerita fuq l-Unjoni Ewropea bat jekk il-programm tal-Kommissjoni għal regolamentazzjoni tajba u tajba tal tifiet tista tejjeb il-leġislazzjoni dan qatt mandu jurqot jew jimmina id-drittijiet tal-ħaddiema, s-saħħa tagħhom, is-sigurtà tagħhom kifem fil-Karta eh, ta' drittijiet fundamentali. U jirringrazzjakom u jiena wkoll. Esti Grazzi, signor Gijom. Благодаря, э, госпожо председател, э, уважаеми колеги. Grazie signora President. Kollegi, mela l-ewwel net nixtieq Nifraħ l-rapporter tagħna fuq ir-riżultati tiegħu u nixtieq nifraħlu tal liżam żamm e, ma' setatu l-mandat tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li huwa importanti li għamlu monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament dan huwa l-qofol tal-ħidma tagħna. Huwa importanti ħafna nagħmlu monitoraġġ ta' dan l-applikazzjoni għax għandha effett dirett fuq il-ħajja ta' ċittadini tagħna. U fid-dawl ta' dan kollu huwa tajjeb li iż-żewġ rapporti annwali jidru li qegħdin jirreġistraw numru aktar baxx ta' proċeduri fejn kien hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Iżda huwa ta' tħassib li kien hemm ċertu dewmien. jina naqbel li huwa importanti ħafna li l-liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi implementata f'waqtu u mod effiċenti. Huwa importanti niġildu kontra traffikant tal-bnedmin Eh, l-Unjoni Ewropea, eh, il-Kummissjoni għal gwardjani ta' trattati u għalhekk hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun aktar ehm, akkanita biex tħares id-drittijiet fundamentali u dak li kelli xinajt ngħid fuq l-Unjoni la bosta l-Opinjoni. Mela, qabel ma ngħaddi l-kelma l-rapporter nixtieq ngħidilkom li skont il-ftehim għafas mal-Kummissjoni Flimkien ma' rapport annwali fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, ġifri dak li diskutu niddiskutu llum, il-Kummissjoni ħat għamel disponibbli għal Parlament informazzjoni f'taqsira dwar il-proċeduri, proċedimenti kollha ta' ksur eh, meta jkun hemm l-avviż formali. U din hija xi ħaġa li forsi tista' ssir mill-Kummissjoni għaliex għall-issata ma saritx. Mela ħana għaddil kelma lura l-rapporter, is-sur Ungerjano. Grazzi ħafna, Sinjora President, nixtieq ngħid sempliciment li nixtieq nirringrazzja l kellima ta' qabel għas-suġġerimenti tagħhom. U ċertu punti diġa' ġew ikkunsidrati, aħna qegħdin nistennew bil għal naħdmu flimkien minn issa il-qudiem. Grazzi ħafna. Tajjeb, ħidma tajba, l-iskadenza biex qed jippreżenta emendi huwa 19 ta' Mejju, ġifirġi maddiħla, d-dieħla, Grazzi għat eh, baqalna ħafna ħin għanna 25 minuta għallek se jkonna nissospendu il-laqa il-kollegi se jkunu għamnek eh, minnawu 5 minuti oħra fil-fat ma nafxek t-ċtiqaf. Uh, we will uh, look at the, at the Okay, I have to suspend the meeting. Le, se jkolli nisospendi l-laqa 20 minuta, grazzi. Let's continue. Ħalli nkomplu, signori. Nkomplu bil punti fuq l-agenda tana il-punt 19 u 20. Unnek għanna rapporti minant il-Kommissjoni dwar il-progress fil-Rumanija skont il mekanizmu għal kooperazzjoni u l-verifika u il-progress fil-Bulgarija skont l-istess mekanizmu. Dawn il mekanizmi twaqfu meta issieħbu dawn iż-żewġ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fl-2007 u ġie maqbul illi kien hemm eh, bżonn ta' aktar xogħol fuq sma importanti biex jindirizzaw ġifijiet fir-riforma ġudizzjarja ġrida kontra korruzzjoni, kriminalità organizzata, l-ewwel fażi ta' dan il-mekkanizmu ta' verifika saret mill-2007 sal-2012 u fit iffokat fuq l-implementazzjoni għal bidliet ta' l-ewwel fażi fosthom l-applikazzjoni konsistenti tal-leġislazzjoni u l-indipendenza tal-ġudikatura f'jannar tal-2015 il-Kummissjoni ħarġet il rapport ta' progress ta' dan il-mekkaniżmu f'dawn il-pajjiżi bil-riforma ġudizzjarja, il-ġlieda kontra korruzzjoni u fil-rigward tal-Bulgarija il-ġlieda kontra kriminalità organizzata. Għanna mana il-kap tal-unità uh, eh, sur William Sleth li issa se nagħtih il-mikrofonu biex jippreżenta dan il-rapport fuq iż-żewġ pajjiżi. Madam Chair. Signora President, onorevoli membri, grazzi ħafna għal din l-opportunità li nipprezenta dan il-rapport tal-Komissjoni li kif qalet il-Presidenta ġew adottati fit-28 ta' jannar ta' din is-sena. Peress li l-Komissjoni tħares sejna d-żewġ stati membri fuq il-meriti tagħhom jiena se nindirizzhom individwalment. Mela, nibda bil-Bulgarija ta' min eh, jgħid illi dawn huma rapporti li jsiru ta' kull sena u l kummissjoni trid tqis il ċirkostanzi mhux u flimkien ma' riżultati miksuba f'dawn l-aħħar 12 xar għalhekk dawn iż-żewġ rapporti essenzjalment kienu jkopru s-sena ta' l-2014. Fuq il-Bulgarija, il-rapport tal din is-sena jgħid illi il-progress kien kajman u jgħid illi dan jirrifletti wkoll is-sitwazzjoni politika diffiċli li hemm fil-pajjiż ġew eh, identifikati problemi, nsabu kol soluzzjonijiet il-riforma tal-ġudikatura kienet l-iktar ħaġa importanti f'dan ir-rigward il-rapport uh, eh, jistipola u kol xie testijiet li rridu siru fis-sena li għedin fija mbagħad dwar il-bidla fil-kultura politika u li dawn il-punti jridu jkunu ta' priorità ir-rapport għal eh, uh, ukoll kemm hemm bżonn ta' bidla sabiex dawn it-testijiet Eh, jiġu superati. Fil-kas tal-Bulgarija, il-mekanizmu ta' kooperazzjoni verifika jħares sejn il-riforma tal-ġudikatura korruzzjoni, kriminalità organizzata. Nibda bil reforma tal-ġudikatura. Dan il-mekanizmu jħares sejn sensila ta' standards ewlenin għal maġistratura per esempio l-integrità, l-indipendenza u naħa iktar ta' ġestjoni ta' kif eh, titmexxa l-ġudikatura. Il-Komitat se jara mir-rapporti illi kienem xi passi fil-naħa tal-management illi ittieħdu, per eżempju fil-dak li l-analizi, imma l-istrateġija il-ġdida tal-gvern għal-sistema ġudizzjarja u dan is-segwi minn ħafna kwistjonijiet u rakkomandazzjonijiet minn rapporti li saru qabel Dina ġiet approvata mod ġenerali mill-Parlament tal-Bulgarija u issa irridu naraw kemm l-elementi ta' din l-istrateġija se jiġu implementati. Apparti dan ir-rapport jgħid li kien hemm kontroversi pal li rigwardaw il-nomini u l-allokazzjoni kif ġiġiet tal-każijiet u dawn ġew identifikati fi rakkomandazzjonijiet għal monitoraġġ fil-sena il-ġdida. Il-rapport jgħid ukoll li hemm nuqqas ta' sjeda u nuqqas ta' konvenzjoni fil-ġlieda kontra korruzzjoni l-ewwel net. Ir-rapport jindika n-nuqqas ta' każijiet fejn ġew ġiet identifikata l-korruzzjoni u dawk involuti tres u qudiem il-qorti suppost biex jiġu eh, sentenzjati. Ittieħdu koll però xi passi tajbin imma issa dawn Sena raw il-frott li jagħtu meta jitres u kafijiet kbar qudiem il-qorti u dawn huma verament ftit. Mbagħad it-tieni qasam l-istrateġija nazzjonali kontra l-korruzzjoni. Meta tfassal ir-rapport aħna rajna xi ta' evalwazzjoni iktar sinċira tan nuqqafijiet min-naħa tal-gvern minn dak iż-żmien daħlet strateġija ġdida fis seħ u eh, progress għal uh, biex eh, titwitta triq għall-implementazzjoni tagħha se jkun importanti ħafna, suġġett importanti fis-sena li qegħdin fiha. Fil-kriminalità organizzata u koll għawnek dan il-qasam bidliet istituzzjonali u riformi ma ġewx tradotti f'każijiet konkreti għatem ħafna lakuni illi għamlu l-prosekuzzjoni iktar diffiċli pal per eżempju il-riskju illi il-kriminali jaħarbu mill-ġustizja l-analizi għonek eh, tisħa eh, fuq suġġetti pal per eżempju allokazzjoni ta' responsabilità, għadjufijiet, bżonna riżultati u il-bżon ta' kontinuità f'mument ta' bidla istituzzjonali. Għalek, tim eh, il-responsabilità għal kriminalità organizzata se tmur mis-sigurtà u taddi għal Ministeru tal-Intern. Il-rapport indika u koll illi dawn il-bidliet jistaw ifixklu il-progress operattiv. Il-membri jistaw jaraw l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni fil-konklużjonijiet illi għalet b'mod partikolari kemm importanti illi jiġu rikonoxxuti l-problemi u jidentifikaw il-mod kif għandhom ikunu indirizzati u anki mbagħad illi uh, jimplementawhom sabiex inkisbu r-riżultati. Issa dwar ir-Rumanija hemm żewġ oqsma li ġew definiti minn dan il-mekkanizmu il-riforma ġudizzjarja u ġlida kontra l-korruzzjoni. Hemm per eżempju il- id-difiża tal-indipendenza tal-ġudikatura, in-nomini u b'mod aktar wiesa ir-rispett ta' deċiżjonijiet tal-qorti Il-rapport jgħid kif is-sistemi li nħolqu biex jiddirizzaw dal-problemi eh, ħadmu u kif għatem fejn għatem id-djufijiet u jħares il-qoddim lejn testijiet importanti illi forsi se f'dawn l osma fis-snin li ġejjin. Per eżempju, la darba jkun hemm biss ftit nomini importanti għal inkarigi importanti għal din is-sena. Din se tkun sena importanti sabiex jitfasslu regoli xirqa għal proċeduri ċari u eh, serji għas-sena id-dieħla. Zvilupp importanti f'din l-aħħar sena kienet l-aħħar fażi ta' modernizzar tal-kodiċi legali fir-Rumanija dan eh, kien ta' pris kbir fuq il-gvern, it-mexxija ġudizzjarju anki s-sistema ġudizzjarja innifissa il-komitat jista' jara mir-rapport illi ir-reazzjoni tas sistema kienet pozittiva ħafna u rrit illi il-bidla ġi ġestita b'mod pozittiv. Mbagħad fl-aħħar fażi sena d-dieħla eh, se jindika it-tmim ta' proċess ta' riforma li irnexxa. Mbagħad ir-rapport ifoka fuq il- record track record ta' l-Aġenzija ta' Sigurtà nazzjonali ura u koll skema l-ġdida li edha tinħolo sabiex issiru kontrolli eksanti ta' konflitt ta' interessi fi xiri pubbliku pala u utli kif wieħed jevita problemi illi feġġu. Innaħa l-oħra ta' l-integrità illi ġiet indikata f'rapporti ta' qabel kienet kien ir-rispett għal deċiżjonijiet tal-rati dwar kwistjonijiet ta' integrità min-naħa tal-Parlament Rumen kien hemm tama li l-istatut parlamentari l-ġdid se jwassal għal carryover awtomatiku ta' deċiżjonijiet tal-qorti f'deċiżjonijiet tal-Parlament. Imma ir-rapport ma indikax illi dan kien minnu fuq il-korruzzjoni fuq livelloli il-rapport ra li kienem track record konsistenti fit tressiq u dim il-orti ta' kazijiet ta' korruzzjoni kbira il-orti ta' kassazzjoni, il-orti tal-ġustizja u ma' zewċ istituzzjonijiet illi għandhom track record eh, illi tiġbet l-attenzjoni f'dan il-qasam il-rapport wera il-rizultati miksuba minn dawn l-istituzzjonijiet u urew illi fċerti oqsma iva ir-riforma edha tinħass. Għatel problemi pal pressjoni politika fuq il-magistrati, nuqqas ta' konsistenza fl-approċ tal-parlament lejn il-tneħija tal-immunità u ċerti bidliet fil-qafas legali. Dwar il-korruzzjoni fis-soċjetà, kamp aktar wiesa dinja sfida akbar imma xorta waħda ittieħdu xi passi eh, biex jiġu mresqa qudiem il-qorti ċerti każijiet konkreti. Ix-xiri pubbliku hawnhekk għadu problema. Fl-amministrazzjoni pubblika l-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Korruzzjoni komplet toffri qafas utli ferm għal miżuri ta' prevenzjoni b'mod partikolari u rapport jara kif l-immirar u l-evalwazzjoni tar-riskju jistaw jkunu utli, imma għadbaq ħafna xogħol xi jsir. Fil-każ tar-Rumanija, ir-rapport eżamina il reżiljenza u s-sostenibilità u il-progress, kemm il-progress illi sar jista' jitqis bħala progress konsolidat il-konklużjoni li l-konsensus għal riforma u il-fiduċa illi il-progress hija eh, eh, jaqbat u jissaħħa hija miżura importanti u r-rapport issa eh, jara jistenna biex jara kif xi progress isir u kif se jkompli dan il-progress fis-sena li ġejja. Il-Kommissjoni tħoss li dawn iż-żewġ rapporti jirriflettu konsensus qawwi L-ewwel il-proċess li użat il-Kummissjoni huwa wieħed eh, dettaljat ħafna u jiġbor informazzjoni minn bosta ejjun differenti, ovvjament mill-ant il-gvernijiet, involuti l-autoritajiet ġudizzjarja, aġenziji nazzjonali u NGOs, think tanks u il-ħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea il-liju barometer li sar fil-ħarifa ta' sena li għaddit ikkonferma appoċ qawwi għas CVM 73% tal-Bulgari u 83% tal-Rumeni għallu illi l-azzjoni minna tal-Unjoni Ewropea għanda titkompla sakemm il-pajizi konċernati kienu eh, jilħu standards li kun paragonabli ma dawk ta' stati membri oħrajn. Fl-aħħar net, Ir-rapporti ġew eżaminati bir-reqqa mill-Kunsill u ġew adottati konklużjonijiet f'Marzu ta' din is-sena. Il-konklużjonijiet japprovaw ir-rakkomandazzjonijiet li hemm fiż-żewġ rapporti u laqgħu il- il illi dan il sitwazzjoni tibqa monitorjata mill-rip. Nittama illi dik kienet introduzzjoni utli għal dan il-komitat u ovvjament jekk eh, għandkom bżon iktar dettalji fuq xi wieħed mill-punti li semmejt jiena qiegħed hawnhekk biex nipprovdija. Grazzi ħafna. Issa niftaħ id-diskussjoni Sinjura Zippel. Iva, grazzi ħafna Sinjura President. Jiena kontenta ħafna illi qegħdin niddiskutu dan is-suġġett hawnhekk fil-Kumitat u eh, naraw ukoll il-progress illi sar fis-sistema ġudizzjarja. Madana kollu xorta waħda għandi xi ftit soqsijiet x'namel. Fir-rapport dwar ir-Rumanija qed eh, tajdu illi imbdiet fażi finali imma li għatem bżon ta' aktar osservazzjoni imma jina nistaqsi mill-esperienza aħna nafu minn bosta oqsma tal-politika illi Mhux dejjem huwa l-każ illi il-liġijiet Ewropej jiġu applikati meta jissir traspożizzjoni tagħhom fil-liġi nazzjonali għalhekk hemm kalendarju illi ġie maqbul ma' dawn iż-żewġ stati membri sabiex huma jkunu jistgħu jaħdmu fuq il-punt individwali sa ċertu data sabiex imbagħad ikun hemm data finali meta xogħol irid jintemm, mbagħad aħna nafu il l-liġijiet ta' spiss ma jkunux implementati mill-istati membri wara li jkun hemm it traspożizzjoni Issa aħna għandna l-scoreboard tal-Ġustizzja Ewropea u nixtieq nistaqsi xi kriterji se jintużaw biex niżguraw li dak li hemm miktub fuq il-karta issi realtà u jiġi applikat fil-prattika. Jina eh, Indonajt il-klim li għazilt inti meta tkellimt eh, dwar il-Rumanija u Rumanija, bar il-Rumanija u l-Bulgarija, meta li irridu jilħu standards paragonabli ma dawk ta' stati membri. Xieġifiri, hemm standards differenti bejn il-sistemi ġudizzjarju tal-pajizi tal-istati membri, differenti, xrittajt bija dik. Mela, zewċ mistoqsijiet, hemm kalendarju għatwetti tal-punti differenti x'inhuma il-kriterji huma kriterji illi japplikaw għas tal-istati membri tal-pajjiżi jew dawk li japplikaw għall skorbu tal-ġustizzja u dawn huma kriterji li huma applikabbli għall-istati membri kollha mbagħad naslu għal riżultat minn dak il-paragon dak il-paragun li jsir. Iva, grazzi ħafna Jena nishtiq nifraħ lill-Kommissjoni u li sistema ġudizzjarja ta' pajjiżi jiena marriċ naqbesa lebda politikant korrot imma jiena u kol nishtiq najt illi kultant illi e, eh, su xiexeneġġat il-mod kif taħdem il-ġudikatura imma minn dan li rajna dan l-axħar meta wieħed jara l-akkużi fil-medja mbagħad wara nofsinhar Eh, tara li huma biss nofsom li huma veru, imma meta inti tkun sintku u eh, eh, għajmuk fl-erba ta' filgħodu u jarrestawk qudiem il-ħames titfal żgħar tiegħek, jiġifieri kultant biex il-xogħol isir b'mod effiċjenti fil-Europa tal-Vant ikun hemm ferm iktar danni kollaterali milli wieħed jistenna. Grazzi Sur xogħol is-Sinjura Jasmanova. Grazzi ħafna, Signora President. Dan il-mekkanizmu iddaħħal fl-2007 biex jgħinna nelbu djufijiet li kienem fi ġudikatura. Fil-ewwel snin ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni kellhom effett pożittiv imma naħseb illi issa dan m'għadux il-każ għaliex dawn l-aħħar snin. Em, differenza bej dak li jkun hemm miktub fir-rapport u mbagħad ir-rakkomandazzjonijiet u l-mekkaniżmu jintuża ferm aktar għal politika partiġana milli għal riformi fil-pajjiż. Mbagħad il-poplu Bulgaru ukoll xeba. Xeba għaliex tinata attenzjoni biss lil pajjiżi Eh, li għadhom kif issieħbu. Naħseb illi jekk namlu dal-mekkanizmu u napplikaw bħall-istati membri kollha, naħseb kullim kien hemm id-difetti u dwar id-drittijiet fundamentali, id-drittijiet tal-minoranzi, dan mhumiex osservati u rispettati bl-istess mod fl-istati membri kollha. Fil-2014 il-Kummissjoni ippreżentat opinjoni jew komunikazzjoni fuq il- kriterji biex eh, biex jiġi sodisfat il-rekwiziti ma dama japplikawx għall-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U aħna għadna illi hemm bżonn ta' għafas għal prinċipji u drittijiet fondamentali ta' ċittadini u l-2015 tlet xhur wara illi aħna għamilna it-talba xorta waħda għadna nistennew tweġiba għalek il-Kommissjoni tista' tajdinna jekk sar xi ħaġa f'dan ir-rigward. Grazzi. Is-Sur Radek. Signori, għal darbohra et naraw iswabba ippuntati lejn il-Bulgarija minħabba problemi ta' kriminalità organizzata u korruzzjoni fil-waqt li il-konklużjoni tar rapport dwar il-CVM jgħid illi il-pajjiż ma jistax jidħol fi żona Schengen minħabba problemi ta' politika interna. Madana kollu fid dal tal-problemi illi huma msemmijin fir-rapport ta' frar tal-2014 tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda fil-korruzzjoni kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea naraw li skont dak li ġew intervistati madwar uh, eh, 50% ta' ċittadini jgħidu illi hemm korruzzjoni jew inkella 76% er-, ġifieri din hija problema komuni. Ħafna drabi l-istati membri jinsew l-obbligu li għandhom li jirrispettaw prinċipji demokratiċi u l-istat ta' dritt. Il- il-Kummissjoni għanda toħloq mekanizmu biex naraw flima stat huwa l-istat ta' dritt kullimkien, imma mux l-istat, l-istat membri ma rridux li kunu suġġetti għal dawn il-kontrolli, għallex inkella jridu jamlu sforzi enormi biex jġildu kontra il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Id-deċizjoni tal-Konsil li dan il-mekanizmu tal-Kommissjoni jisir dialogu informali u jżommu il-CVM għal-Bulgarija huwa eżempju ta' um, diskriminazzjoni fil-kastana. Aħna għanna ir-rieda politika li nwetqu il-bidliet approvati fl-istrateġija li ġiet adottata għal-ġudikatura u anki l-emendi legali li ġew diskussi għal dan il-qassam bħalissa dejjini konsultazzjonijiet sabiex timbidel il-Kostituzzjoni eh, Bulgara għal ġudikatura. Jekk dan il-mekkanizmu jitwaqqaf juri uh, eh, fiduċa fil-gvern tal-Bulgarija u anki fl-istituzzjonijiet u dana juruħ fil-prattika mhux bil-klim biss u t-dħul tal-Bulgarija fil-Schengen uh, eh, juri illi il-Bulgarija il bulgarija edha, eh, sforzi l edha tamel u ma apprezzati u juri illi il-pajis ikun s sodisfa kriterji kollha ta' sħubija u l-lum xorta waħda edha b'suċċess tħares il-frontieri tal-vant tal-Unjoni Ewropea nittama illi dinja l-aħħar darba li qegħdin diskutu CVM għal bulgarija u li dal-waqt jirna xina nidħlu fiż zona Schengen għaliex huwa biss b'dan il-mod li l-istati membri juruna illi jisu li l-Bulgarija hija imsieħeb indaqs. Is-Sinjura Nikolaj. Jiena se nitkellem bil rumen Grazzi ħafna dan il-mekkanizmu legali huwa mekkanizmu sui generis mill-perspettiva tal-liġi komunitarja ma ebda bażi legali fit trattati Ewropej. Iż-żewġ stati membri aċċettaw dan il-mekkanizmu essenzjali fil-biddu kien hemm erba' fażijiet imma wara <coughs> <coughs> <coughs> Fortunatament aħna bdejna berba benchmarks, unbat wara il-Kummissjoni estendietom għal kapitlu liħor tal-ġustizja. L-amministrazzjoni tal-ġustizja ma tfissirx biss ġustizja kriminali, manki ġustizja ċivili u sfortunatament aħna manna ebda inċentiv biex nbidlu sistema tal-ġustizja ċivili. Il-mentalità politika miex kwistjoni li għanda tiġi deliberata mill-Kommissjoni Ewropea, kwistjoni politika u eh, li il-fat li rapport uh, eh, isemmi il-ħtieġa għal-bidla pol eh, tal-mentalità politika dana juri bitċar li hemm xi ħaġa fil-ħajja politika f'pajjiżna li mhijiex aċċettabbli hemm il- il-prinċipju ta' ġustizzja, ġustizzja li tkun imċaħda hija ġustizzja imċaħda. Naraw li hemm ħafna każijiet qudiem il-qorti eh, Ewropea li ilhom hemmhekk xi 10-15-il sena tlettijiem ilu tres u erba każijiet ġodda kontra l-ex-president Basescu Dawn id-dossiers il-ġodda u mid-Direttorat Ġenerali għal ġlieda kontra l-korruzzjoni u eh, aħna naħsbu illi hemm bżonn ta' soluzzjoni tajba għal dan il-mekkanizmu għaliex hemm bżonn illi nibdew ir-riforma mill-qiegħ l-wiċċ tal-ġudikatura f'pajjiżna. Irridu nifissaw id-data, il-kriterji, ir-regoli sabiex ikonna riżultat. Għaliex jekk aħna nkomplu nużaw dan il-mekkanizmu biex namlu pressjoni politika fuq dawn il-kollegi tiegħi tal-Bulgarija tkellmu dwar Schengen ifisser illi għanna standards doppji eh, fir rigward tal-ċittadini Ewropej u din hija xi ħaġa inaċċettabbli għall-Unjoni Ewropea u anki għal ħarsin tal-valuri tagħna u regoli li aħna segwu. Sfortunatament dan il-mekkanizmu jista jagħmel il-Bulgarija u r Rumanija żewġ pajjiżi periferiċi jew fuq ta' tieni klassi li mhux ġust la għalina u laqqas għal ċittadini illi aħna nirrappreżentaw. Jien naħseb illi mhix problema strettament marbuta ma' ġudikatura, għanna bżon ta' riforma fl-amministrazzjoni tal-ġustizja. Aħna għanna soċjetà issa differenti informazzjoni uh, oħra, hemm bżonn li nimmodernizzaw is-sistema tal-ġustizzja imma din edha tintuża bħala eh, odda għal pressjoni politika mhux sew illi wieħed jipponta sabaħ lejn Parlament Nazzjonali għal vot illi ma jistax ikun aċċettat minn ebda parlament fid-dinja. U eh, il-Parlament huwa eh, dak il qed jimblokka l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Grazzi, Sinjura Nikolaj issa lili għaluli illi wara din il-problema li kenna illi hemm traduzzjoni bil-Rumen. Grazzi Signora Nikolaj, Signora Wimberg. Grazzi, Signora President. Il-rapport tal-progress juri illi Rumanija għanda problemi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u dan din il-ġlieda għanda tkun priorità irridu jaħdmu wkoll biex ikun hemm aktar fiduċja fost il-ċittadini rumeni, fiduċja fis-sistema ġudizzjarja u li jibdew jappoġġaw il-proċess eh, tal-ġlieda kontra il-korruzzjoni. Naraw li il-sentenza tal-orti u li il-Parlament Rumen ma tantx ħabrek biex segwi l-istruzzjonijiet li tagħti l-qorti hemm differenza kbira bejn pajjiżi bħal Rumanija u pajjiżi bħal Iżvezja termini ta' standard soċjoekonomiċi ekonomiċi u uh, korruzzjoni dana juri illi il-modell Ewropew mhux tajjeb għal hemm pajjiżi li jridu jagħmlu tajjeb għal pajjiżi fejn hemm ħafna korruzzjoni. Rumanija ovvjament mhix qed taħdem kif suppost għaliex uh, parti kbira tal-popolazzjoni edha, edha bil-edha fuq il-bankini f'pajjiżi oħrajn tittallab il-flus. Actually, <clears throat> I... Tessur Dragic, jena konsa nitkellem fuq ċerti avvenimenti eh, konna se nitkellmu fuq min jitalla fil-toroq Jena kont eh, persuna rom qabel ma talt fil-parlament. Ma naħsibx li għanna li diskriminaw kontra dawn in-nies. Isur eh, Pavel. <coughs> Grazie. Kieku ma kommentax sur dragi fuq għaddi kont nikkommenta jien. Jien nishtiq nitkellem fuq il-CVM, jiena kontent nara illi hemm interpretu rumen u illum l għonet dan il-mekanizmu qed jiġi użata għal skopijiet politiċi. U ilu eh, għal ħafna snin, ilu iktar minn 10 snin. U għalek għanna niddefinixxu proposti, kriteri biex nevalwaw il-progress lejn il-miri. Aħna barra minn hekk għandna bżonn ta' garanziji tal-progress tal-, permanenti biex nkunu żguru li jkun sostenut. U dana m'għandux jiġi użat biex nżommu il-Bulgarija u Rumanija barra mi Schengen. Dan huwa mekkaniżmu li qed jiġi sfruttat biex iżommu dawn iż-żewġ stati membri barra minn Schengen. Għanna neħħoħ dan il-mekanizmu. Dan għandu jkun wieħed mill-miri prinċipali tagħna u għandu jkun soġġetta ftehim bejn eh, il-gvern il tar rumenija u l-imsieħba tiegħu. Dan huwa dak li xtaqt ngħid. Grazzi, Sinjora President. Ungurejanu. Fuq dan il-mekanizmu huwa ovvju illi l rumanija miex iktar f'pożizzjoni difensiva il-qafas leġislativ neċessarju ilu li ġi adottat u l-azzjoni antikorruzzjoni eh, eh, ta' kuljum eh, hija situazzjoni normali. Il-mekkanizmu nistaw najdu li kellu impatt pozittiv enormi. Però però issa ilu 8 snin għaddej forsi waslet eh, f'moment ta' inerzja. Forsi dana se jsir issa mekanizmu perpetwu. Wieħed għandu jkun jaf minnaħa l-oħra illi l-Kummissjoni diġà qalet illi trid illi jkun hemm phasing out tal-mekanizmu waqt il-mandat tagħha u din hija ħaġa eh, ah, tajba. Il-Komissjoni għandet titkellem mal iż-żewġ pajjiżi biex tifissa kalendarju. Nikonkludi billi najt illi il-mekkanizmu kien pozittiv għal-Romanija. Pero għandu jkollu tmim. Għaxin kella jista jinħoloq sospett illi qed jinżam fil-ħajja bħala pretest biex inżommu kemm ir romania u l-Bulgarija barra mill-żona Schengen. U dana jiddispjaċini najt illi dana ikun ifisser bat li qed nikkastigaw miljuni ta' persuni fiż-żewġ pajjiżi eh, għal iżbalji ta' xi eh, ftit minoranza tal-poplu. Grazie, sta nertunati il-mikrofonu dil-Kommissjoni. Grazie. U grazie anke al membri onorevoli li kommentaw fuq dan ir-rapport. Forsi nista' nagħmel xi ftit kummenti biex nirrispondi għal kummenti. Jien naħseb illi meta niġu fuq CVM huwa element mhux ta' soltu fil-familja tal-Unjoni Ewropea. Però biex nifmu il-għala jridu immorru lura fuq meta bdiet is-CVM meta iż-żewġ stati membri daħlu fl-Unjoni Ewropea. Ġi deċiż mill-imsieħba kollha tal-Unjoni Ewropea li għandu jiġi eh, eh, stabilit il-mekkanizmu kif inhu issa u ċerti benchmarks ifissati minn qabel. U l-mekanizmu kellu jitkompla sakemm eh, jintlaħqu, sakemm dawn il-benchmarks jintlaħu. Il Meta l-Kummissjoni ħarġet rapport wara ħames snin fl-2012 kif inti għad President aħna rajna kwantifikajna il-progress reali fil-dawk il-ħames snin u bla dubju il-Komissjoni tħoss illi il-proċess kien tajnuna. U meta il-Komissjoni t-esprimi it-tama illi huwa realistiku illi l-anijiet ta' CVM ser jintlaħqu skont il-kalendarju il-Komissjoni tħobb illi CVM ikompli ikun mekanizmu biex iċaqla il-riformi. hemm rabta ma' Schengen, imma kif għadna dina miex ħaġa li hija imħeġġa mill-Kommissjoni. U aħna dejjem għadnih b'mod ċar illi CVM huwa proċess kompletament separat u m'għandux ikun hemm rabta. Xi punti fuq ir brabta mal-istat ta' dritt. Jena naħseb illi il-qafas ta' stat ta' dritt għanna nifmuħ bħala mekanizmu ta' reazzjoni illi jeżisti u li huwa eh, fisseħ, però se jiġi użat f'ċerti ċirkostanzi bħala reazzjoni mem lebda sens illi dialogu fil-kunsil naqqas il-libertà ta' moviment tal-Kummissjoni illi applikaw dan il-qafas tal-stat ta' dritti jekk ikun hemm bżonn, sissa dawn il-ċirkostanzi ma seħewx biex jintuża dan il-qafas għal dastant il-proċess tal-Kunsil huwa integrativ għal qafas tal-Kummissjoni. U forsi nista' niċċara fuq il- il-level ta' paragun. Fil-Eurobarometru biex niċċaraw illi il-kwistjoni li aħna semmejna ma kienieċ fil-kontest li konna stati membri paragonabli, imma li konna livelli paragonabli ta' riforma. Għal daqstant dana kien fu e soġġettu mux fuq l-istati membri. Dina ħassajnija li hija mistoqsija interessanti. U ir-risposta Ija. fil-kompressjoni ta' min jirrispondi u il risposta nistaw naraw illi dawk illi staqsew kellhom diġà interpretazzjoni ta' ta' xi tfisser. Jiena nitama li l-kommenti tiegħek kienu ta' utli. Grazzi, grazzi ħafna. Is-Sinjura Sipel. Skużani, President, jina naħseb illi ma nista jkollna risposta ċara illum, però nixtieq ngħid. Illi ħadd hawnhekk ma kien qed jiddubita illi din il-proċedura tista tkun tajnuna. Però ma smajt lebda risposta fuq il-kwestjoni jekk il-Kommissjoni u żewġ stati membri jistgħu jaqblu fuq kalendarju biex ikunu jafu x'inhuma l miri u laqas fuq il-kriteri li huma l-bażi biex jikontrollaw, jiverifikaw jekk sarx progress jew ne. U dana nittama li nsibuh fil-futur għax inkella mhux se jkollna l-ebda ċans l-ebda trasparenza biex inkunu nafu jekk fil-fatt kien xejn progress għabbażi tal-fatti jew għaliex jew jekk il-mekanizmu hux qed jitkompla għal raġunijiet oħra. Daqstant trid ikollna risposti ċari fuq il-kalendarju u fuq il-kriteri. Tixtieq iżid xi ħaġa? Iva. Id-deċiżjoni. Illi tifissa CVM m'għandix skadenza u għal dastant legalment miex mandiċ taqsam ma l-istrument. Eh, il-kalendarju huwa l-benchmarks u meta jintlaħqu. Jien naħseb illi il-rakkomandazzjonijiet annwali tal-Kummissjoni nistgħu jiġu konsiderati bħala rakkomandazzjonijiet illi il-Kommissjoni mbagħad tħoss illi jekk dawn huma mwettqa' Allora, ovvjament, dan u pass signifikativ lejn dawn il-benchmarks. U fil rapport ta' ħames snin eh, qed konkludejna. Fil-qosor, sfortunatament l-uniku att legali fuq dan il-punt huwa il-trattat ta' adeżjoni ta' Bulgarija u Rumanija. Legalment iridu nirrispettaw l-erba kwistjonijiet eh, illi ġew imsemmija jekk jiġu solvuti dawn l-erba, jekk jiġu mwetqa dawn l-erba benchmarks, u għacċar illi irridu niqfu dan il-mekkanizmu, irridu waqfu dan il-mekkanizmu, pero irrid ikun hemm eh, rida politika. Grazzi ħafna jina laq il-dibattitu fuq dawn iż-żewġ punti, grazzi lil kulħadd tal-kooperazzjoni tagħkom u u għall-impenn tagħkom attiv u l-punt li jmiss l-ħarwieħ ta' dal huwa il-scoreboard tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 2015. Il-Kommissjoni ħarġet il riskorbor eh, tal-Ġustizzja tal-2015 f'Mejju li li għadda u Sinjura Mishu li hija id-Direttur Ġenerali tal- ġusti tal-deġi ġustizja biex tippreżentana dan ir-rapport, eh, nilqgħu fil-kumitat u eh, tuk il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Eh, Lodu għatajba, għadu għabel l ostinar Jien għandi, jien għandi pjaċir nkun għaw l-lum ukoll, qed eh, nara li xieħot minnkom kienu prezenti l-bira u sena nerġa' narakom il-lejla. War l ostinar għal tal-jew għu pjaċir kbir nkun f'dan il-komitat. Jiena kontenta wkoll illi se prezenta it-tielet sena Ah, it-telet, eh, elu sena ta' dan l-scoreboard. U intkom irċevejtu kopja jekk minister żbal ta' dan ir-rapport illi ġi publikat u adottat fid-disa ta' Marzu. Jiena konxa għalija dan u għal-ewwel darba li qed nippreżenta dan ir-rapport, però jiena naf illi f'dan il-komitat u ma, ma direttur li kienem qabli, diskutejtu ġadan il-rapport. U li intkom fil-fat idkom tappoġġaw ħafna dan ir-rapport u nishtiq u koll najdilkom illi meta jena kont direttur ta' eh, ġustizja ċivili fi DG Justice jena bdejt mal-kollegi eh, bdejt li telqu issa eh, li nizviluppa il-kunċetti fuq kif nistaw nimxu l-qoddim. Naturalment il-bidu, il-puntat luq kien is-semestru Ewropew Għal daqstant, l-appoċ ta'kom jina napprezza ħafna u peress li hija l-enerġija pozittiva ta'kom illi dak li rajt fi rapporti ta'kom f'dawn l-aħħar sentej, intkom tixtiequ ukoll tespandu dan ir-rapport tal-scoreboard eh, eh, għal osma oħrajn u mux eh, ċivili u kommerċali, ġustizja ċivili u kommerċali biss. Pero, mm, waqt li ma'kom fuq dan il-punt, diġa għattilkom illi jena irrit scoreboard illi kun ibbażat fuq data affidabli u anki e, e, kredibli. U dana irridu nagħmluh pass Mena, dan l-scoreboard aħna bdejnieh fuq il-qasam ċivili u kommerċali. Għaliex meta bdejna kienet propju fil-laqwa tal-kriżi ekonomika U emmek aħna ikkonċentrajna u għadna nikkonċentraw, ikkonċentrati fuq da fukajna. Però nixtieq nerġa' morda ftit l lura fi żmien u nara ma'kom x'inhuwa dan l-scoreboard tal-Unjoni Ewropea. Mela, fil-qosor. Huwa strument ta' informazzjoni illi sena wara l-oħra tippreżenta viżjoni ġenerali komparativi tal-funzjoni tal-sistemi tal-ġustizja fl-istati membri differenti. Dan huwa dak il-mira tagħna fl-istati membri kollha. Mhuwiex biex il-Kummissjoni tikkontrolla, le biex nassistu l-istati membri itejbu is-sistema tal-ġustizja tagħhom u kif nagħmluh da billi natuhom eh, paragonabli fi tlet oqsma, kwalità, indipendenza, efficienza. U dan għall istati membri kollha kemm huma. Din l-informazzjoni tejn li l-istati membri jidentifikaw nuqqasijiet possibbli u x'hemm bżonn illi jsir biex e, itejjeb il-qasam tal- eh, tal-ġustizzja ta' tliet eh, osma. <coughs> Dana mhux kompetizzjoni biex naraw li mija l-aħjar sistema. Fl-Europa għanna varjetà ta' sistemi eh, eh, ġudizjari li huma rikki ħafna u hemm ħafna tradizzjonijiet li hemm bżonn nipproteġuhom. Unżommuhom, però billi kollna strument il qed tagħti viżjoni ġenerali tal-funzjonament ta' dawn is-sistemi għabbażi ta' indikaturi u anke għabbażi ta' metodoloġija komuni huwa interess ta' kulħadd. Ikun xikun il-modell tal-ġustizja nazjonali, jiena konventa li nistaw nitalmu ħafna minn xulxin. Naturalment, l-scoreboard tal-Unjoni Ewropea id-data minnaw imorru fil-semestru Ewropew u l-progress u l-proċess. U il-ġimma id-dihla se jkonna l-adozzjoni tal-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajis u anki aħna bil-scoreboard nieħdu sem fiħda. U din is-sena se jkollna ukoll indikaturi ta' priorità għolja. Naturalment, l-effettività ta' sistema tal-ġustizja miex hija importanti biss għall-ekonomija tagħna, ma l-aċċess għal sistema tal-ġustizzja huwa dritt fondamentali eh, bħala pedament tal-demokraziji Ewropej u tati regola kruċali għall-implementazzjoni tal-liġi u tisħiħ tal-fiduċa reċiproka. Issa jiena fil-qosor xenajdilkom dak li u ġdid f'din l iskorbord tal-2015. Għall-ewwel darba fl-2015, eh, l scoreboard tal-2015 tagħti viżjoni panoramika ta' riformi tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. U dan fl-ewwel pass. Fl-2014 kważi il-membri kollha kienu impenjati jew kienu diġà ħabbru eh, li se jagħmlu riformi fis-sistemi tal-ġustizzja tagħhom Aħna nistaw nosservaw b'mod partikolari li fl-2014 kien hemm iktar riformi annunċati minn riformi adottati, imma aħna nafu li u irid żmien għal biex jagħmel riformi. U dan jfisser li dan il-moviment ta' riformi se jiżviluppaw iktar fis-snin li ġejjin u nittama ukoll illi il-scoreboard tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea se jakkompanja dan il-proċess Dawn ir-riformi eh, tal-ġustizja nazjonali għandhom għanijiet differenti. Xieħut, u tista taraw da fil-grafiku, xieħut minnom jaffetwa aspetti operativi, l-użu ta' informat ta' teknoloġiji ta' informazzjoni ta' komunikazzjoni fil-qorti, oħrajn jinkludu anki miżuri strutturali, per eżempju l-istrutturar tal-organizzazzjoni tal orti u il- eh, E li jerġaw jiformulaw il-mappa ġudizzjarja, riforma tal-ġudizzjarja u sempliciment anki riformi fil-regoli ta' proċedura. E tini novità eh, ta' dan l-scoreboard ta' din is-sena hija li aħna natu attenzjoni partikolari biex natu iktar informazzjoni ċara fuq il-kwalità tal-ordinamenti ġudizzjari. L-effiċenza ta' sistema ġudizzjari huwa importanti, però importanti, però mhux biżejjed e il-kwalità u l-indipendenza u ma anki komponenti eh, ewlenin eh, ek irid ikollna sistema effettiva tal-ġustizzja u għal din raġuni din is-sena l-iskorbor tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fetħet il-vizjoni eh, ġenerali li tistaw jikkontribwixxu għal titjib u tippreżenta wkoll indikaturi ġodda, per eżempju, kem Eh, imħalfin professjonisti nisa f'kull istanza. Il-kwalità ta' proċeduri small claim online. Eh, xinu ma l-polizis tal-komunikazzjoni tal-arati ma ċittadini u mal-medja kif l-użu ta' metodu ta' eh, tinwim alternativ jiġi promos kull stat. U bħala osservazzjoni ġenerali nistaw najdu illi il-performance tal-istati membri fuq dak li għandu xaqsam mal kwalità tal-sistema tal-ġustizja è differenti minn pajis tal-liħor u ni anki minn l-indikaturi. Mod ġenerali, em, em, am, em lok għal biex intejbu il-performance eh, il, il, il u l-kwalità tal-sistemi ġudizzjali. Svilupp ieħor fl-iskorbor ta' din is-sena huwa fuq l-indipendenza tal-sistema tal-, -sistema, tal tal-ġudikatura. Il-Parlament fil-sena li għaddit e, għalet li dan u importanti li nizviluppaw dan l-aspet. U l-iskorbor ta' din is-sena jgħat informazzjoni aġġornata u espansa fuq e salvaguardi legali biex ene proteġġu l-indipendenza ġudizzjarja f'ċerti situazzjonijiet fejn dinja a rischio. L-iskorbor u kol te prezenta għall-ewwel darba paragun tal- tal-kompożizzjoni u tal-setat principali tal-ġudizzjar, tal-ġudikatura fl-Unjoni Ewropea. Din l-informazzjoni tista' tkun importanti b'mod partikolari għal istati membri li bħalissa qegħdin għandhom intenzjoni jagħmlu proċeduri ta' riformi. U anki huma eh, eh rifless anki ta', ta dawn l-entitajiet indipendenti. U fl-aħħar, innovazzjoni ġdida oħra hija illi nippruvaw nidentifikaw xi xejriet. Peress illi aħna qegħdin issa fit-tielet sena tal-edizzjoni nistgħu naraw xi ftit paraguni u nistgħu anki eh, nosservaw ċerte xejriet illi huma interessanti ħafna eh, nosservawhom u nittamaw illi dawn ix-xejriet se jiżviluppaw aktar mbagħad fi snin. Dan jitlob Eh, u approċ kostanti għax is-sitwazzjoni dvarja ħafna skont kif tkun il-perspettiva u l-indikatur tal-Istat membru. Barra minn hekk id-dejta mhux dejjem huma disponibbli għall-Istati membri kollha, mill-Istati membri kollha u għall snin kollha illi huma inklużi fil-istarriġ. Però, eh, mod ġenerali, jek nikkonsideraw dawk l-istati illi kellhom informazzjoni disponibli, nistaw naraw xi sinjali eh, eh, inkoraġanti għal titjib f'dawn l-indikaturi u ċar ukoll illi il-benefiċċi ta', ta, ta riforma fil-ġustizja tiħu ħafna żmien, però għall-inqas l-scoreboard se jkun regolari u bekk nkunu nistgħu nseguh il-progress. Allora, x'inhu għal passi li jmiss? L-ewwel net kif għattilkom qabel xuħut mill-indikaturi li għanna dimna unnek sej e, jaslu anki fis semestru uh, e, Ewropew u e, il-reformi ta' speċifiċa kull pajis li se jkunu parti mis semestru Ewropew. Umbat aħna bdejna bekk dialogu kontinwu mal-istat membru u mhux biss biex inkunu nistaw dejjem iktar nanalizzaw u napprofondixxu il-kwestjonijiet u d-dejta li nirċevu u kif ukoll il-karatteristiċi partikolari ta' kull eh, sistema ġudizzjarju u il-kuntest illi jaħdem bih. It-tielet, aħna nemnu illi Xieħut minn dawn l-indikaturi se jiddefinixxu l-prioritajiet għal l-assistenza tal-alkuni ta' xieħut minn dawn l-Istati membri skont il-fondi Ewropej. U bekk aħna naħseb illi effissajna eh, bdejna kooperazzjoni imtejba u effettiva mhux biss mal istati membri ma anki mal-networks kolla differenti, indipendenti, fuq livell Ewropew. Biex minnom u koll inkronistaw niksbu l-arfin u l-idejat li huma għandhom u anki minant il-practitioners u minant il-kumpaniji biex naraw xinu huma l-punti in qasijiet ta' sistema ġudizjar, ta' sistemi ġudizzjari fl-Stati membri. Naturalment, bħalma jiġri dejjem fl-scoreboards u mod partikolari dawk li għadhom zar, għadhom zazu, zaza, eh, ilna tliet snin biss, aħna għat mannix l-informazzjoni mill-istati membri kolla li jihdu sem fil-dan iġbir ta' dejta. Pero aħna stabilejna grupp ta' esperti ma l-istati membri kolla u b'dan il-grupp nipprovaw niddiskutu u nixbru dejta anki minn għandhom. <clears throat> u entkom tafu illi din l-scoreboard aħna bdejnija principalment billi niġbru l-informazzjoni mill xipez u barra minnek aħna niġbru l-informazzjoni f'kull graf tistaw taraw minn fejn ġejja l-informazzjoni u bdejna għanna studi tagħna u ħadna data mill-Eurostat, mil mill-Bank Dinji, għal daqstant għanna sorsi differenti. Mux biss għaliex m'għandniex data minn sors jew l-oħra, imma anki biex inkunu nistgħu niverifikaw l-informazzjoni minn sorsa għal dieħor Biex nikonkludi, nixtieq ngħid illi maħniex perfetti naturalment f'dan l-scoreboard huwa strument illi qed jevolvi eh, u li eh, jinvolvi dialogu ma' l-istati membri u maħkom u aħna norbtu fuq l-appoġġ ta'kom biex inkunu nistgħu niżviluppaw dejjem iktar. Grazzi għall-informazzjoni, għall-attenzjoni. Grazie ħafna din il-prezentazzjoni mela għawżu tliet kollegi li xtaqu jitkellmu. Is-Sur Zderhovski, Is-Sinjura Grisberg, Is-Sur Radek u Sinjura Zippel. Is-Sur Zderkovski l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, l-ewwel net. Jina nishtiq nirringrazzja li Sinjura Mixu għal dan ir-rapport imma isa ċajta di li ngħidu fir-raħal tiegħi uffiċjal mill-Kummissjoni Ewropea ġej biex ġej raħal ċek u jgħid nista' nodlok in-naċ u il-bidwi jgħidlu jekk inti kapaċi toddinna in naċ innatik wieħed. Għalhekk mbagħad l-uffiċjal jgħid inti għandek 6.000 eh, naġa. Preċis, 6.000 eh, naġa li hemm 50 li huma marġiel, Allura jaqbad il-naġa li tih e, u jdaħħala fil-karozza u jgħidlu il-raġel tar-raħal importanti parir u jekk intik dan il-parir it-tini il-naġa l-ura u l-uffiċjali jgħid iva ovvja u r-raġel jgħid l-unika żball tal-Kummissjoni Ewropea huwa li tibat eh, nis li ma jifmu xej għax inti flok naġa ħadd il-kelb tal- tar-raħħal tagħna. Ġmi dan eżempju ċar. Għaliex jiena għaddejt eh, minn esperjenzi man sistema ġudizzjarja ċeka. U jiena naħseb li dan ir-rapport ġi miktub minn imbeċilli. U skużawni li qed ngħidlek Imma nista' ngħid li l-livell tal-ġudikatura huwa kompletament differenti. Per eżempju, jiena għandi mm, naqs każ, kelli każ fejn kien hemm 140 żball fil-fajl. U dan kien każ ta' negozjant fejn il-qorti damet erba snin u erba snin u nofs biex jisolvu u din kienet eh, kwestjoni li kellha xtaqsam ma' 150 euro ġfir biss. Imma aħjar jagħtu attenzjoni għal affarijiet oħra, pereżempju affarijiet każijiet ta' manteniment. Anzi, manutenzjoni l-manteniment. Għalix fil-Repubblika ċeka huwa diffiċli ħafna li wieħed jikkalkula l-ammont tal-manteniment u li malba għandha tkun il-bażi tal-kalkoli u eh, l-imħallef jgħid jiena minix ekonomista jiena mħallef. Għalhekk jiena ma nistax nifhem dawn l-affarijiet. Kultant l-istudenti tiegħi fl-università uli studji kwantitattivi mhux kwalitattivi fil għanna nikkop nassiguraw ruħna u nikkoperaw sabiex dan ir-rapport ikun ikollu karattru kwalitattiv. Għaliex jekk aħna jkollna numri biss, numri ta' mħalfin, numri ta' ekk u numru ta' ekk, jina ma naħsibx li dan huwa importanti fl-aħħar mill-aħħar għax irrid ikonna taqbila mingħajr ebda li ma jżomux ma naħa jew ma oħra. U per eżempju tafu li fir-Repubblika Ċeka ma jkunx taħriġ addizzjonali, per eżempju kien hemm imħallef li ġie mistoqsi dwar it-taħriġ tal-imħalfin. U tweġiba kienet b'mod ġenerali l-imħalfin ċeki ikollhom taħriġ darba jew tnejn f'kull sena, ma dak kollox ma nafux eżatt. Vitex u soudu je poměrně v České republice. Ħafna drabi dawn l-imħalfin ċeki kienu ġej minn passat eh, komunist, ġviri kienu mħalfin anka taħt l-era komunista u ħaġa oħra. Fir Repubblika Ċeka ħafna nisa mħalfin imma dan m'għandu x'jaqsam xejn mal-kwalità tal-verdetti. Jiena fl-opinjoni tiegħi nappoġġa aktar nisa kullimkien fil-pożizzjonijiet kollha ma jena naħseb li fuq il-numru ta' imħalfin nisa, billi naraw il-numru ma nistaw najdu xej fuqhom. Per eżempju, fl-Unjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew, għaw ħafna membri li huma nisa. Ma numru ma jgħid xej. Ma jgħid xej fuq il-kwalità tal-ħidma tagħhom. U l-istess, in-numru ta' imħalfin nisa ma jgħid xej fuq il-kwalità tal-verdetti tagħhom. Għalek l-aħħar ħaġa xtieq ngħid huwa li verament għandna nifokaw fuq it-taħriġ, taħriġ addizzjonali. U jena naħseb li il-kwalità ta' pereżempju l-verdetti Ġermaniżi hija ola għalix l-imħalfin eh, ġermaniżi għandhom edukazzjoni tul il-ħajja jek tqabbel Ġermanja u Repubblika Ċeka. Għalek dan il-rapport għandu jinkludi din il-konklużjoni li rridu nifokaw fuq it-taħriġ. Nixtieq nibat lek il-konklużjoni ta' studi kwalitattivi tiegħi aħna smajna data minn studji domu sitt snin biex jippreżentaw dan l-istudju, nista' nagħtikom ukoll ħafna eh, case studies, ħafna fatti. Tista' tużom għal rapport tagħkom. Għalhekk, studju kwantitattiv mhuwiex utli għandna bżonn studji kwalitattivi. Hemm bżonn li konna mħalfin edukati ta' livell għoli għax inkella l-Unjoni Ewropea tispiċċa fl-istat li bħalissa. Grazzi ħafna, issa Sinjor Grisberg. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sinjura Direttur Ġenerali għal prezentazzjoni ta' din il-skobu tal-ġustizja l-2015 jena eh, smajt il-prezentazzjoni li tajtna u fil-fat eh, naħseb li din eh, dan il-rapport fi ħafna ħafna informazzjoni u kifat inti stess odda importanti u utli pero li xorta tista tittejjeb il-kollega tijaj għadu kif għamel kontribut importanti dwar l-affarijiet li nistaw nżidu. Jina nishti issa eh, eh, mur mur lura għal xie eh, punti għal xina kon diġa shadow fuq dawn il-sistemi ta' kontroll u konna tlabna kemm il-darba illi forsi nistaw nwessaw il-kamp tal-applikazzjoni ta' din lodda utli għal liġi kriminali kollha kienu għallunna li il-mekanizmu ta' eh, paraguni huwa utli u effiċjenti ta' sistemi ġudizzjarji fl-istati membri u parti importanti ħafna ta' sistema legali għall-istati membri u anki għal-daqstan tal-Europa li huwa importanti illi il-liġi kriminali tkun utli inkluża f'din it-tabella tal-valutazzjonijiet U dinja talba li ħna minni kemm il-darba. Umbat ħad oħra li jena nishtiq nisħaq fuqa u dinja talba li għam u kol saret kemm il-darba illi e, kun inkluża fit-tabella ta' valutazzjoni sistema ta' kontroll ta' drittijiet fondamentali fl-istati membri u illi ikunem eh, paraguni bejn l-istati membri stess. Aħna ma nistawx noqodu eh, bdejna fuq daqna u ntabtu fuq dar xurxin u najdu li eh, kollox miex ħarir fil-pajzi tagħna ma naraw li fil-fatt hemm qasijiet illi f'pajjiżi li jidru demokratiċi ħafna imma li mbagħad idaħlu xi ħaġa fil-kuntratt tal- ta' żwieġ pereżempju li jmur kontra il-liġi Ewropea, pereżempju l-informazzjoni li għadha kif ġiet votata fil-pajjiż tiegħi permezz ta' proċedura ċellerata min jafal fejn. Uh, eh, forsi eh, biex eh, tissikket l-oppozizjoni u issa għanna din is-sistema ta' sorveljanza tal-massa bl skuza li rridu jiġildu kontra il-terrorizmu u eh, hemm bżonn li nsibu bilanċ bejn il-libertajiet kollha ġifieri iva dritta sigurtà imma ġlieta assoluta wkoll kontra il-terrorizmu però hemm ukoll min-naħa l-oħra ir-rispett ta' drittijiet fondamentali. Dan din hija propju is-sis tad-demokrazija għalhekk illum irridu eh, il- ehm, insegwu dan kollu noqoddu b'sebajnejn. Mbagħad ħaġa oħra jekk li id-dispeċini li qed intawwal imma mod eh, konkret issa fuq il-metodu eh, metodu eh, tajjeb ħafna però hemm hemm perspettiva li ma ma ħassejċ li edemmek f'din it-tabella forsi jekk naqraħ il-tabella b'attenzjoni nara imma deċiżjoni li ttieħdet f'pajjiż u tiġi implementata u eżegwita fi stat membru ieħor qed naħseb hawnhekk dwar il-proċeduri numerużi ħafna ta' kustodja ta' tfal. Umma tfal li huma wilt ta' eh, minn kopji ta' żewġ nazzjonalitajiet differenti huma proċeduri illi eh, jiltaqgħu ma' ħafna ħafna ostakoli u diffikultajiet fl-ispazju Ewropew tagħna u jikkawżaw ukoll ħafna dbatija għaliex eh, wieħed iva jista' forsi wkoll isib sodisfazzjon intellettwalment, imma dan għandu impatt ukoll fil-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies u jiena tridu nista' nibatilkom ħafna eżempji ta' sitwazzjonijiet fejn il-kustodja ta' tfal saret propju dram minkejja deċiżjonijiet eh, tal-ġustizzja. U issa skużawni nerġa' ngħidilkom tal-li tawalt. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо генерал. Grazie ħafna, Signora President. Signora Direttrici, nishtiq nirringrazzja tal-li prezentajt l-informazzjoni fuq dan l-scoreboard tal-ġustizja jina mill-Bulgarija, ġifiri jina tajt attenzjoni partikolari għall-informazzjoni fuq pajizi stess u indunajt li sejrin mhux ħażin fin-numru ta' każijiet amministrativi li ġew solvuti fl-ewwel istanza. Aħna fil-fatt ninsabu fil-ħames post, ġviri qudiem ġermanja u l-Olanda. U anka l-fatt li nieħdu biss mit ġurnata biex niproċessaw każijiet amministrativi u ċivili fl-ewwel istanza sejrin ħafna aħjar minn pajjiżi bħal Ġermanja għaliex il-Ġermanja tieħu 500 ġurnata. U aħna edin fi seba posta u għalhekk nissa najdilkom li l-Bulgarija għandha persuni professjonali li unnis jistaw jistgħu jafdaw is-sistema. Iżda, il-Kummissjoni Ewropea tuża ċertu indikaturi biex tevalwa l-effiċenza ta' sistemi ġudizzjari, per eżempju, eh, il-ħin, eh, accessibilità, accessibilità faċli, indipendenza u għall ewwel tlieta għandu kriterji oġġettivi imma l-indipendenza hija xi ħaġa li tiġi konsidrata b'mod oġġettiv l-indipendenza huwa l-kriterju għalhekk jiena għandi dawn il-mistoqsijiet. Inti temmen li il-kriterju ta' indipendenza li jiġi konsidrat huwa biżejjed huwa ta' min iserraħ fuq u għandna bżonn kriterji ħafna iżjed oġġettivi biex inkunu nistgħu nevalwaw l-indipendenza tal-ġudikatura U jekk data mill-scoreboard eh, tal-EU Justice hija pozittiva fuq il-Bulgarija, il għalfej il-CBM report huwa daqshekk negattiv u kritiku. Ma taħsbux li li tagħti tant valur lil dawn il- eh, il-kriterji, mhux aħjar nużaw eh, kriterji iżjed oġġettivi bħal kemm jaġlu kemm idumu dawn il-proċedimenti Grazzi ħafna. Meta tħares lejn id-data li jiġi reġistrat fil-scoreboard, hemm żewġ konklużjonijiet li jolqtuna. Hemm firxa sħiħa ta' stati membri li ma jagħtux data, ma jagħtu xejn. Mem lebda statistika li hija disponibbli għar-rapport. Nixtieq nkunu nafu eżattament x'inhu l-isfond ta' dan in-nuqqas ta' data. It-tieni punt dwar il-Bulgarija u Rumanija dawn mumiex lar fl-scoreboard iva dan huwa vera. Iżda id-data mhux neċessarjament hija konklusiva. Hemm bżonn li neżaminaw l-isfond ġenerali, il-kuntest, każ kemm idum, x'inhuma raġunijiet għal dewmien, jekk idumx iżjed minħabba l-attenzjoni ta' kif il-każ jiġi ġestit Għalek, ma tantx nistgħu noħorġu konklużjonijiet, hemm bżonn li taraw l-istampa aktar ġenerali, aktar wiesa, brabta mad-dejta li tingħata. U din hija xi ħaġa li ħassejt li kienet nieqsa forsi ma rajtix fir-rapport, ma nixtieq nkun naf kemm id-dum mill dak il-moment meta xi ħadd jiġi akkużat f'każ kriminali jew ċivili, kemm idum qabel il-każ ma jitressaq quddiem il-qorti huwa interessanti li nkunu nafu. Dan huwa interessanti daqs kemm kemm idum il-każ. Hemm bżonn li nagħmlu ġestjoni attenta tad-data u interessanti biex ikun nistgħu nevalwaw is-sistemi ġudizzjarji, iżda hemm bżonn li kkunsidraw anka kriterji oħra. Issa Signora Mitchell. Eh, Signor Mishu. Michu. Thank you. Thank you for your questions. I will start uh, by what uh, Mrs. Mrs. Zippel said. I said it... Mela ħanibda minn dak qalet il-Sinjura Zippel għatta anka fil-prezentazzjoni tiegħi. Bżonn nevalwaw b'attenzjoni kbira id-data. Irridu nitraduċu id-data. U jekk xi ħaġa ixi twal jew le mhijiex biss kwantitattiva kellna naraw anka l-kwalità Għalhekk qed ngħid li ninsabu fil-bidu u hemm bżonn ninqodu attenti meta nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna ta' riżultati. Iżda minkejja dan, uħut mill-indikaturi hawnhekk qed juruna eh, xejra u jiena naħseb li id-data li qegħdin nippruvaw niżviluppaw għaliex jiena ovvjament ma rridx ngħid li żviluppajna kollox imma dawn qed jagħtu informazzjoni li tagħti l-frott mhux biss lil kummissjoni l-Parlament manka l-Istati membri. Meta jiena rajt l-ewwel ċifra dwar l-Italja, qed nitkellem dwar l-Italja għaliex l-Italja bdiet tagħmel riformi s-sena li għaddiet. Id-dati tal kastana tagħna mill-ewwel ġurnata mar qudiem il-qorti u sa tmiem għaddew 10 snin Dan ma jgħidlix Imma rriċi muqdim l-Italja unajt lax l-Italja dżur 10 sin, ma sistema ġudizzjarja stess ħarset li għadi, prim-ministru l-gvern, u huma issa qegħdin jagħmlu riforma tas sistema tagħhom. U l-istess japplika l ħafna stati membri. Issa, Sinjor Zipra, ħankompli eh, fuq dak li għed tinti għax kont l-aħħar waħda xinu ma raġunijiet għalfejn l-istati membri mumiex kolla idinem. Hemm parti mill-istati membri li għalissa qatt m'għandhomx dejta li tista' titqabbel. Umbagħad hemm parti oħra tal-istati membri li ma jridux li jagħtu d-dejta. Aħna nemnu li billi nippruvaw ninvolvuhom fid-dialogu fuq il-livell ta' grupp espert Għal dawk l-istati membri li jużawa, ħajkun proċess inklusiv. Unkunu nistaw namlu aktar progress sabiex dejjem aktar stati membri eh, jiġu inklużi. Issa l-perċezzjoni tal-indipendenza. Forsi ma taqblux imma l-perċezzjoni dwar l-kumpanija fuq l-indipendenza hija xi ħaġa importanti ħafna ġifieri għall-kumpanija li ħadkun ħadd investi f'kun f'pajjiż. Imma iva naqbel magħkom li hemm bżonn immorru lil hinn minn hekk. Għalhekk jiena naħseb li f'dan ir-rapport fl-2015 irridu rippreżentaw informazzjoni fuq salvagwardji strutturali biex inħarsu Eh, l-indipendenza fċertu situazzjoni fejn tista' tkun friskju. Ġvid dan id-data tiġi miġbura permezz tal-network għal-ġudizzjarja u mbagħad inkomplu ntejbu d-data. Iżda jena ma nistax naqbel ma'kom ma qed qabel li l-perċezzjoni tal-indipendenza mhix ħaġa importanti. U nixtieq nirringrazzjakom il-koll għaliex tajtuni punti interessanti fejn nistgħu ntejbu dak li nistgħu nfittxu. Liġi kriminali, liġi fundamentali, aħna m'għandniex kummenti fuq daw biss, għandna sorsi oħra għal drittijiet fundamentali u jiena iva nixtieq eh, nirċivi l-każijiet ta' tfal qasmu l-fruntieri, li semmejt inti għaliex il-liġi ta' familja wkoll hija taqa' taħtna u nippruvaw naħdmu fuq it-tfal permezz tal leġiżlazzjoni, soft law, anka fl-arena internazzjonali, għalhekk jiena verament nixtieq nirċievi din l-informazzjoni u għaw kollegi hawnhekk li jaħdmu fuq l-scoreboard u nixtieq nara kif nistgħu ntejbu dik id-data. Kif ukoll? L-informazzjoni ta' t-Sinjura Zippel dwar kemm idun kas biex jibda. Din ukoll informazzjoni utli ħafna nistgħu nikkonsidrawha it-taħriġ tal-imħalfin. Dinja hija xi ħaġa teżisti. Ma nafxu niftakar niftakarx eżatt minn paġa 30 ma ħaniċċekkja. Paġa 30 iva. Jina naqbel ma'kom, jew miegħek li t-taħriġ huwa importanti ħafna. U jekk tara il-programmi ta' ġustizzja, il-fondi fuq il-taħriġ, U jekk tara in-networks ta' taħriġ li GTN, daw taw ħafna flus. E, din hija l-ewwel priorità għal dak li huwa l-budget din is-sena. Għalhekk jiena naqbel magħkom li t-taħriġ e, tul il-ħajja hija xi ħaġa importanti ħafna Imma miex biss il-Kummissjoni li tista' tmur fil-raħal li jettinti, inti, nista' mur jien, nista' mur u iva forsi niġbor kelb flok naġa, imma miex biss il-Kummissjoni. Aħna natu prioritajiet. E, ninvolvu networks li għanna natu prioritajiet, għaxina jina ilu kelli diskussjoni ma' Sinjura Jurova Għaliex minħabba eh, dak li jintqal dwar eh, taħriġ u situazzjonijiet fil-ħabsijiet u anka l-imħalfin għal-konsumatur, eccetera. Għalek niprofaw niksbu kem jista' jkun hawnhekk. Iżda rridu morru iżjed viċin u miex biss il-Kummissjoni hija wkoll inti l-istati membri eh, u koll irridu jmorru f'din id-direzzjoni. għanara, jekk għandix xi kummenti oħra. Mela, il mizati tal-manteniment. Palma tafu għanna proposta bħalissa negozjati eh, għal eh, talbit iż-żar. U aħna proponejna Mizati għall-imħalfin. Biex ma nkunux sproporzjonati mit-talba nifisa, U nixtieq nistidilkom biex taraw fejn wasalna fil negozjati Għanna għanna ċertu diffikultax li proponuwa. Ma jina ċerta li ħajrna xilna niksbu xi ħaġa. Imma dak nixtieq ngħidilkom huwa li iva għandkom raġun. Miżati jew inkella talbiet oħra, dawn huma importanti ħafna U nixtieq nirċievi l-istudju ta' sitt snin tiegħek għax inti tafu iżjed minn dan għandkom iżjed minn. Għatu għomna għaliex jistgħu iġalluna naħsbu. Grazzi għal mistoqsijiet tagħkom li għatuna input verament utli u jiena u l-kollegi tiegħi disponibbli biex nagħtukom aktar data fuq l-indikaturi speċifiċi. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Mixu, grazzi ħafna l-kollegi għall-interventi tagħkom. Mela ħana s-sessjoni ta' dalodu, tal-laqa tal-libe, issa ħankomplu wara nofsinar. Niltaqgħu fit-tlieta, ħajkonna Sinjora Mixu kol magħna wara nofsinar u nawguralkom l-ikla tajba.